So, ladies and gentlemen, thank you. Signori, grazie dallil li l għal din seduta teknika dal-ħodu. Mr. Morrison. So we, we've got in um, between now and votes, votes start at nine. Mela, il-votazzjonijiet se jibdew fil-10 naqsin 10 u sa dak il-ħin se nkunu qed niddiskutu l-budget. L-ewwel se jkollna skambju ta' opinjonijiet mar-rapporter mill-Kumitat Budget. mbagħad, dan huwa rapporter Murazan, mbagħad il-rapporter mill-ICR Dan Dalton pero naħseb illi ser toħodlu postu għalix Dalton li fuq il-lif tal-paternità, pero kullħat irid jidħol votazzjonijiet dal-ħodu. Pero l-ewwel ngħaddi l-kelma li sur Mureza li huwa rapporter għal-Kumitat Budget għal proċedura tal-budget tal-2018. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signora President l-odwa tajba kollegi l-ewel ned, grazzi tal-li il-għajtuni għawnek dal-odwa għal-diskussjoni dwar il-prioritajiet tal-Parlament għal-budget tal-Unjoni tal-2018. Bħalma tafu, aħna il-koll adottajna b'maġġorenza kbira fis sessjoni plenarja ta' marzu il rapport fuq l inju gwida għal-budget tas sena d-dihla dan huwa rapporti li fih ressaqna il-prioritajiet politiċi prinċipali fl-opinjoni tagħna għal budget ta' sena d-dieħla. Aħna għedin f'punt illi qed nistennew la bossa budget il kummissjoni se tippreżenta fl-aħħar ta' Mejju u mbagħad se jkun hemm in-negozjati bejn il-Parlament u l-Kunsill. Għalhekk jiena dalgħodu nixtieq nippreżentalkom fil-qosor il-prijoritajiet prinċipali għal budget ta' sena d-dieħla, però l-ewwel nett nixtieq nisma' l-kollegi, l-rapporters, shadow rapporters tal-gruppi politiċi tal-opinjoni tal-Kumitat IMCO sabiex nara x'inhuma il-prioritajiet speċifiċi tal-Kumitat IMCO u jiena, Sinjor President, kollegi, nixtieq il-preżenza tiegħi illum tkun il-bidu tal-kollaborazzjoni tagħna ta' dis-sena jiena dejjem bil-bib miftuħ sabiex nitkellmu dwar din il-proċedura U, Signor President, wara l-Kummissjoni tippreżenta il-abbozz ta' budget fl-aħħar ta' Mejju importanti li nkun naf l-opinjoni tal-Komitat imko fuq l-ispeċifitajiet tal-budget tal-Komissjoni. Jiena naħseb li l-budget tal-Unjoni għas-sena diħla għandu jkollu żewġ prijoritajiet prinċipali l-ewwel tkabbir u impjiegi, it-tieni is-sigurtà taċ-ċittadini. U qed ngħid dan għaliex jiena nemmen illi dan huwa eżattament dak illi iċ-ċittadini tal-Unjoni jistennew mill-Unjoni, sigurtà u impjiegi u kif nistgħu nilħu dan għaz kabbiru l impiegi jina nemmen illi l impiegi qed jinħolqu mis-settur privat mhux dak pubbliku u lantana huwa li nsaħħu l-ekonomija nappoġġawha nagħmlu aktar kompetitiva sabiex nużaw il riżorsi finanzjarji limitati li għandna fil-budget sabiex l-ekonomija tkun toffri aktar fiduċja għall-investituri privati għalhekk nixtieq li insaħħu u ninforzaw programmi li jappoġġjaw l-infrastruttura, r-riċerka u l-innovazzjoni, SMEs, imprendituri, napoġġaw ukoll żgħażagħ u nindirizzaw il-qatt fost iż-żgħażagħ. Dawn huma l-affarijiet li rridu li ninforzaw fil-budget tas sena d-dieħla. Irridu wkoll infrastruttura per eżempju Orizzont 2020 għal riċerka u innovazzjoni. Bira kelli laqa mal-Kummissarju Maredas fuq ir-riċerka u innovazzjoni. Il-programm Kosma li huwa wkoll importanti għal dan il-Kumitat għax jappoġġa l-SMEs u dawn huma dawk li joħolqu x-xogħol fil-ekonomija Ewropeja hemmhekk l-aktar li qed jinħolqu impjiegi Umbatem il-program Erasmus għax nafu li iktar minn 60% ta' dawk li jimpiegaw japprezzaw esperjenza internazzjonali fost iż-żaza. Ġifil l-Erasmus mhux biss li tmur f'università barranija u titalem xi ħaġa oħra, però dan il-programm itejjeb il-probabilità li jisib xogħol aħjar u paga aħjar wara li tigradwa. U hemm l inizjativa tax xogħol fost iż-żaza Jina naħseb li huwa programm tajjeb. Il-qatt fost iż żaza huwa qol ħafna fl-Ewropa rridu nagħmlu dak nistgħu sabiex innaqsuh, però rridu wkoll inkunu lesti sabiex intejbu din l-inizjattiva anke fid-dawl ta' rapporti riċenti mill-qorti tal-awdituri li jgħidu illi jista' jkun irridu imbidlu xi affarijiet sabiex intejbu l-impatt ta' dan il-programm. Din hija l-ewwel priorità tkabbir u impjiegi u mbagħad is-sigurtà taċ-ċittadini xirrit illi nilħu palma tafu il-flus illi għanna taħt heading 3 u heading 4 il-sigurtà ta' ċittadini u politika barranija huma limitati għamilna ħafna sabiex nindirizzaw il- kriżi tar refuġjati fl-aħħar sentejn. X'nistgħu nagħmlu bir-riżorsi limitati li għandna? L-ewwel nett irridu nappoġġjaw l-Aġenziji tal-Unjoni li għandhom responsabiltajiet fis-settur tal-ġustizzja u l-affarijiet interni, Europol, Eurojust, Frontex, EASO, irridu eh, nagħtuhom iktar personal nollu il-budget tagħhom fejn hu possibbli sabiex nisguraw li jkun hemm kooperazzjoni aħjar, skambju ta' informazzjoni aħjar bejnietom, anke fejn jitlu riski ta' suspettati ta' terrorizmu, traffikar tal-armi ta' bnedmin. Permezz tal-Aġenziji tal-Unjoni jina naħseb li nistgħu nagħmlu iktar affarijiet. Billi biss nalokaw xi ftit iktar riżorsi finanzjarji. Hemm ukoll l-azzjoni preparatorja tad diviża mresqa mill-Kummissjoni Ewropea jiena naqbel ma' din għaliex fl-Unjoni u stati msieħba irridu nikkoperaw mal-difiża. U mbagħad irridu wkoll nikkoperaw fl-imkiesa biex nużaw ir-risorsi nazzjonali, però ma nagħmlu xogħol ir Hemm il-proposta tal-President Juncker u l-Kummissarju Julian King dinja xi ħaġa li tajab li nappoġġaw. U mbagħad il-viċinat immedjat kemm dak lejn in-nofsinhar u dak tal-Ilvant. Hemm sfidi f'termini ta' immigrazzjoni min-naħa tan-nofsinhar u mill-Federazzjoni Russa lejn l-Ilvant. Aħna flimkien mal kumitat Budget zorna lil ġordan u Lebanon f'Mejju tas-sena l-oħra u rajna li nistgħu nilqu iktar flus bil iktar affarijiet bil-flus li nof u f'dawk il-pajjiżi ta' transitu jekk nofru attenzjoni li r-refugġati fil-pajzi ta' tranzitu jiswa 1000 euro fis-sena u fil-waqt li fl-Unjoni jiswa 6000 fis-sena. Għalhekk jekk nagħtu attenzjoni li r-refugġati f'dawk il-reġjuni u aktar faċli kemm politikament u kemm finanzjarjament għalina li nagħmlu dan dawn huma l-prijoritajiet prinċipali rrid ngħidilkom ukoll kollegi li bħalma tafu l-MFF ta' seba snin ġel miftijem fl-2013 ħafna mill-sfidi ta' sigurtà terrorizmu, immigrazzjoni tal-aħħar sentejn ma konniex nafu bihom. Għalhekk aħna għadna dan huwa l-MFF, però se jkollna reviżjoni ta' nofs it-terminu. Bir-reviżjoni tal-MFF aħna minna xolna fil-Parlament u mal-Kummissjoni u l-Kunsill ġejna għal pożizzjoni komuni. il-Kumitat tal-Affarijiet Ġenerika li jadotta dan il-ġemma l-oħra, però meħabba l-Gvern tar renju Unit dan ġi pospost għal wara l-elezzjoni Britannika. Pero din mhix problema, għax anki jekk nadoddaw dan l-MFF aktar tard fis-sena xorta jkun għadu tajjeb, però jekk ma nadottax dan irressaq problema kbira għal budget tal-Unjoni għas snin 2018 sal-2020 għaliex għandna bżonn il-flessibilità li qbilna dwarha fir-reviżjoni tal-MFF sabiex nallokaw il-flus b'mod differenti milli antiċipajna fl-2013, pereżempju il-programm Kozma li huwa daqstant importanti jassu internu l-SMIs fir-reviżjoni tal-MFF qed nallokaw 100 miljun euro oħra għal riċerka u innovazzjoni għandna 200 miljun euro iktar Dan huwa program ta' suċċess hemm ħafna riċerkaturi li applikaw għalih u l-bżonijiet huma kbar għalhekk nis il-bżonijiet huma kbar għalhekk nispera li l-Kunsill jaqbel ma' reviżjoni tal-MFF sabiex ikonna l-flessibilità li għandna bżonn l-budget tal-Unjoni għas-sena d-dieħla, issa sabiex nagħlaq f'termini ta' suq intern il-programm Customs 2020 u hemm il-programm tal-konsumaturi dawn huma programm importanti għal dun Eh, ma programmi li jiġu implementati tajba ħafna u nizguraw li kunem finanzjament tal-jom da kollox għalissa ninsab ħerqan nisma l-opinjonijiet, il-mistoqsijiet tar rapporter u shadow rapporters mill-gruppi politiċi u nishtiq li nibqa' f'kuntatt matul is-sena. Grazzi tal-għaltuni hawnhekk dal impressjonanti grazzi ħafna. Palma et ir-rapporter tagħna Dalton qiegħed fuq il-lif tal-paternità ġifiri, ser titkellem kollega oħrana li jifismu. Grazzi ħafna Iva, grazzi Viki. Dan mhux qiegħed hawnhekk għalhekk staqsini li naqra il nota tiegħu l-affarijiet li jux jgħid għalhekk l-ewwel nett jixtieq jiżgusa ruħu talli mhux qiegħed hawnhekk imma naħseb li kulħadd jaqbel illi għandu raġuni ġustifikata għal fem mux jiet hawnhekk. L-uffiċju tiegħu ser jieħu noti dettaljati tad diskussjoni tal-lum. Jiena ser naqra dak illi ritijajt. Jiena nafi li f'dan il-komitat ukoll nistgħu naqblu fuq l-importanza tas suq intern u l infit fil-budget Ewropew dan huwa għan importanti għad kabir ekonomiku li nifqu l nek u wassal għal benefiċi ġibli u benefiċi għal minħala 16 fl-opinjoni ma stajċ insemmi dak kollu li xtaqt f'termini ta' prioritajiet tanfi u su intern però se nsemmi xi punti prinċipali fl-opinjoni. Nafu li tkabbir u l-kompetitività futuri jiddependu mir rivoluzzjoni digitali din għandha tkun priorità fil-budget. Awek fil-imkoll konsumaturi huma il-punt fokali ta' xoltani u l-politiki tal-konsumaturi għandhom ikunu priorità orizzontali fil-budget. Odot bħal solvit network tal-konsumaturi Ewropew u oħrajn huma portanti dawn huma għodot li għandhom bżonn ta' appoġġ finanzjarju u implementazzjoni u l-iżvilupp jkun hemm ukoll sistemi tal-IT jrid ikun hemm forzar aħjar tal-proċeduri tad dwana li huma importanti sabiex niġġieldu l-frodi l-standards irridu jwasslu għal kompetitività fis-suq tal-Unjoni u u l-Organizzazzjoni ta' Standards Ewropej għandhom bżonn ta' appoġġ adekwat l-SMEs bħalli palma semmejt inti wkoll tajjeb huma importanti għall ekonomija għarrid ikun hemm allokazzjoni ta' finanzjamenti għal programm Cosmi u Network eh, Ewropew irridu li konna wkoll responsabilità fiskali irridu namlu priorità tal-infiq fissu, però irridu naraw fejn nifranka flus posti jitara fil-budget jiena nisab ħerqan li nilqa l-emendi tal-parlamentu naħdem ma' shadows u flimkien ma' sur Murazan bħala rapporter tal-komitat budget. Grazzi ħafna issa nadi għax shadows Antonio Laporisturis, grazzi ħafna. L-ewwel grazzi lil kollega Sur Mirzan tal-liġi għawnek dal-komitat sabiex jispiegalna u jisma il-punti tana jiena ma tantx gost naħda fuq rapporti fejn wieħed mir rapporters huwa mill-familja politika tiegħi għax hemmhekk u mbagħad m'għandix nikkritika. Palma qalet il-President għamilt prezentazzjoni eccellenti ta' żewċanijiet bażiċi jekk nidħol fid-dettalji nista' ngħid li irridu Ewropa Soċjali li l-PPE qed jiddefendu wkoll. Irridu l-ħolqien ta' xogħlijiet dan huwa aktar punt importanti u anki hawnhekk rajt li aħna naqsmu dan il-prinċipju mal-ICR. Għal-SMEs aħna rridu natu priorità sħiħa f'dan il-budget irridu naħol l-impjiegi aħna nafu li design fil-mija tan netwerk industrijali tagħna hija magħmula minn SMEs. Għalhekk irridu nisqu fuq dan. Umbagħad kont se nsemmi wkoll Kozmew u n-Netwerk Ewropew, però diġà semmew, għalhekk jiena naħseb li qed naqblu dwar kwistjoni tas sigurtà jiena Nixtieq nħares lejn investiment tal-ispazju u rridu inħarsu kol l-investimenti Galileo Copernicus. Dan huwa tajjeb mhux biss għaċ-ċittadini iżda wkoll għal assigurtatana tagħna jekk intejbu l-investiment irridu wkoll nikkontrollaw il-frontieri, nħarsu lejn l-Unjoni Doganali dawn din hija priorità wkoll għalina. Jiena ninsab qani li nara x'ikun l-evoluzzjoni ta' dan il-budget kif nistgħu ngħinu. Jew forsi nsibu xi ħaġa x'nikkritikaw. Grazzi ħafna. ħadd fl-isem l-SND, ġifieri intom taqblu ma dak li nżalt. Eċċellenti, se jkun proċess faċli ħafna. Nadi għal dite Sharon Nostova mill-Alde. Grazzi. Jina u koll naqbel ma da kollu li ntqal meta niġu għal budget ġenerali, IVA, manna lebda problema speċifika, però aħna nisperaw li proġetti pilota jiġu adattati speċjalment tal-aċċessibilità tal-web li ġie adottat is-sena l-oħra u aktar finanzjament għal prodotti ta' kwalità doppja ċerta illi e, sana nova taqbel miħaj. Dwar l-opinjoni, aħna kuntenti bla bost opinjoni tarteżad dak illi aħna għadna sena l-oħra. Naħseb illi l-aħħar paragrafu forsi xi wħud esagġerat, esaġġerat, però nisaw nesqu emendi konsiderazzjoni hija illi il-budgets ta' wara l-2017 rridu jiġu irranġati fid-dawl tatluq tar-Renju Unit. Dan jista' jkun diġà eh, rifless fil-proposti tal-budget tal-2018 u l-2017. Grazzi. Hemm xi kummenti oħra? Andrea Schwaz. Grazzi ħafna fil-kontribut tagħna għall budget aħna dejjem kellna l-vantaġġ li s-suq intern jikomponi l-budget l-infiq jiġi organizzat tal-imot l-inċentivi ta' tkabbir tas suq intern huma riflessi fil-istati membri kollha. Il-kontribut tas sur Dalton hija ċara. Il-kooperazzjoni hija importanti għat tkabbir fl-Unjoni Ewropea, jgħid is-sur fl-ewwel punt. il-proġetti pilot huma importanti ħafna. Il-kollegi illi huma mħasba dwar il-kwalità tal-ikel nirringrazzjahom tal-kontributi tagħhom. Irridu nużaw l-istess ismijiet madwar l-Ewropa u ma rridux termini differenti li ma narfuhomx madwar l-Ewropa. Grazzi ħafna. Catherine Steiner, grazzi ħafna nixtieq ukoll nirringrazzja rapporter tal-budget tal-li qiegħed hawnhekk huwa importanti ħafna illi meta niddiskutu fil-kumitati ikollna approċċ iktar konġunt. Importanti li jkollna l-perspettiva tijek, xrit nistaqsi, mistoqsi dwar iż-żieda tal-budget tal-Orizzont 2020. Palma ed dan il-programm kien ta' suċċess kbir kien hemm kollaborazzjoni sieħa madwar l-Unjoni li wasla tal-ħafna riżultati naħseb li ż żieda fil-budget fil-finanzjament tal dal programm huwa importanti sabiex dal-programm jimxu l-qoddim, speċjalment fid-daw tal-isfidi l-ġodda. Nista' nistaqsik dwar il-kwistjoni tal- ġeografija kontra l-eccellenza naħseb illi f'dan il-komitat għanna napoġġaw l-eccellenza għax hemmhekk għandna l-valur miżjud. Nistaqsik x'inhi l-opinjoni tal-Kumitat Budget grazzi ħafna. Xi kummenti oħra li jixtiequ jikkumenta? Naddu għassur Murezan, grazzi ħafna, Signora President, l ewwel net. Nixtieq naqbel ma dak li ntqal hawnhekk mill-kollegi minn Shadow Rapporter Lopez Isturis fuq il- rivoluzzjoni digitali, kompetitività, responsabilità fiskali, SMEs u nsaħħu il-programmi Galileo Copernicus. Jina naqbel ma dan kollu Uniħu nota ta' dan, Antonio għal xi ħaġa importanti fuq l-Ewropa soċjali u din qiegħda fil-linji gwida tiegħi wkoll għalissa biex jkunu nistgħu niżguraw impjiegi stabbli u paga tajba għall ewropej ekonomija b'saħħitha hija importanti, però li l-SMI ikun sejrin tajjeb, ikollna fiduċja fil-futur irrid ikollna dal-komponent soċjali, irrid ikollna impjiegi aċċettabbli fuq livell soċjali. U dawn huma fil-linji gwida li adottajna fil-plenarja f'Marzu dwar il-frontieri jiena naħseb illi Antonio Lopez ukoll semma dan. Meta ngħid illi rridu insaħħu l-Aġenziji tal-Unjoni b'responsabilità fil- loqsma ta' ġustizzja u l-affarijiet interni il-għan huwa dan li il-protezzjoni tal-frontieri Frontex EASO, Europol, Eurojust dawn irridu jilħu eżattament dan naħseb li tkellimna wkoll dwar ir-responsabilità fiskali. Iva, aħna qbilna dwar l-MFF 2013 ċertu prioritajiet. Sadattant kellna prioritajiet ġodda, speċjalment fil-qasam ta' sigurtà E, terrorizmu u l-kriżi tar rifuġjati u sabiex inkunu nistgħu niffinanzjaw dan kollu ċar illi irridu nużaw kull ewro b'mod aħjar. Irridu naraw illi l-infiq huwa ta' valur dan huwa importanti inti semmejt ir-responsabilità fiskali u dan u eżattament dak li rridu nagħmlu il-Sunjura Sharanzova semmiet il-Brexit. Irrit ngħid dan, il-Brexit mhux ser jiġri fl-2018. Fl-2018 ir-Renju Unit xorta se jkun għadu membru tal-Unjoni Ewropea bid-drittijiet u obbligi sħaħ għalhekk se jikkontribwixxu għal budget tal-Unjoni u se jibbenefikaw minnu bħalma jagħmlu issa. Ġifieri mhux se jkun hemm dirent tal-Brexit fuq il-budget tal-2018, però għandek raġun mas sena 2016 se jkun hemm dan l-impatt, però fl-2018 naraw impatt indirett għaliex bħalma għat ir-Renju Unit iblokka l-adozzjoni ta' revizjoni tal-MFF fil kunsil u sadattant ir-Renju Unit se jibqa' jibbenefika bħala membru sħiħ. Il-posponiment però ta' din reviżjoni qed toħloq problemi jekk dan isir sa wara l-elezzjoni tar renju Unit mhux problema għax jekk nadotta f'Lulju mhux problema. Però jekk ma nadottax jista' joħloq problemi għal programm Cosbe Orizzont 2020 din ir-reviżjoni hija bżonn juża ħafna. Dwar Orizzont 2020, ir-realtà hija din aħna ħlaqna EFSI il-pjan ta' investiment Juncker. Dan naħseb li kien tajjeb, però meta ħloqna EFSI ħadna xi fil xi finanzjamenti tal-Orizzont 2020 u il-faċilità ta' Connecting Europe proġetti ta' riċerka taħt Orizzont 2020 taħt l-ewwel sentejn ta' din l-MFF nizlet ta' 13% minn 16% mill-MFF ta' qabel. Ħafna riċerkaturi tajbin applikaw, però ma stajniex nifinanzjaw lil kulħadd ta' xi rridu nagħmlu iktar bil-budget tal-Unjoni. Għalhekk jekk insaħħu l-orizzont 2020 u nżidu il-budget dan huwa bżonn news, però bħalma int qed eh, tajjeb irridu l-eċċellenza, rridu niffinanzjaw l-aħjar proġetti, rridu inkun sinċira hekk. L-Orizzont 2020 huwa programm eċċellenti l-beneficjarji prinċipali huma Renju Unitu l-Ġermanja x'għandhom istituzzjoni tajbi ħafna, però pereżempju ir romania pajjiżi irċiva biss 60 miljun euro mill-bidu tal-MFF ċittadini fl-istati membri ġodda jistaqsuna kemm se nibbenefikaw aħna sabiex nirrispondi iva l eccellenza hija dik illi rridu niprovdu. Jekk nintroduċu l-bilanċ ġeografiku, se jkollna sfida ikbar ma rridux niffinanzjaw proġett però per pereżempju mill-Bulgarija u l-Ungerija, però rridu nappoġġaw il-riċerka f'dar pajjiżi jkollni iktar proġetti u aħjar proġetti aħjar f'dar pajjiżi. Irrid li dawn il-pajjiżi jkollhom ukoll aċċess u jkollhom proġetti kompetittivi taħt Orizzont 2020. Jiena nemmen li għanna rridu namlu dan. Irridu l-eċċellenza, però ukoll nappoġġaw riċerkaturi minn stati membri ġodda Ix-xogħol li tagħmlu hekk fil-kumitat imkoll li referra leh Andrea Schwab importanti għal struttura tal-budget u mbagħad proġetti piloti. Naħseb illum kienet l-iskadenza għal kumitat imkosa biex jibat dawn l-kumitat budget nibatu għom l-komissjoni u nifinanzjaw l-aħjar proġetti. Grazzi ġdid ta' dan id-dialogu, grazzi ħafna qabel nimxu għal punt li mis nirringrazzja l Andrew Walker il-Mistiden l President tal-Avukati Grazzi ħafna Andrew kellna diskussjoni qabel tħalf din il-kamra dwar kemm is-suq intern u s servizzi jaħdmu tajjeb fil-professjonijiet legali u ser professjoni toħra importanti għal nis illi jekk ikollhom sentenza f'qorti waħda fl-Ewropa jistgħu jieħdu sentenza pajjiż ieħor fl-Ewropa. Pereżempju f'kwistjonijiet ta' familja transkonfinali. Dan għandu importanza fuq il-ħajja ta' ċittadini Nirringrazzjak Andrew, grazzi tal-ġej tal-komitat tagħna. Issa ngħaddu għal diskussjoni fuq fuq il-partijiet speċifiċi ta' rapport ta' Dalton. Huwa produċa l-abbozz ta' opinjoni fuq l-elementi tal-budget eh, li rigwardaw l-imko. Għalin, tista terġa titkellem fisem Dalton. Grazzi. Jiena l-affarijiet prinċipali diġa għattom fid diskussjoni preċedenti u naħseb li l-prioritajt tew maċari minn dak li għat. U anki l-affarijiet speċifiċi li huwa żied imħabba li hemm limitu ta' ta' numru ta' klim għall-opinjoni mandi xejktar xinżid. Tajjeb. Antonio, tixtieq iżid xi ħaġa mar rapport ta' Dalton le l-SND rridu jishtiqu jikkommentaw fuq il-rapport għala Ġulja xaħat mill-ħodor mela fil-fat kullħat qabel. Mela, l-iskadenza jaqada fl-ofsinar. U għalin kif inti għat dan se jizid xiftit klim u uh, kontenti li mbagħad jiffirmaw miegħu? Irrid niverifika miegħu mal-uffiċċju tiegħu jekk hemm xi ħadd illi jixtieq iżid elementi wkoll. Grazie.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

You are going to record this. Why? The vote? Ok, si tu veux, tu peux rester pour le... Comme ça, moi, je vais suivre et tu fais... So we're just, just waiting for our Secretary General, so... Nistennew is Secretary General.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 good. I may be wrong but I think she is. Ladies and gentlemen, just before we start the vote. Signori, qabel ma nibdew bil-votazzjoni xtaqt eh, nagħmel żewġ avviżi nixtieq nifraħ lil dan u l-mara tiegħu Silka għaliex għadhom kif kellhom tarbija danu silka naf illi din hija alleanza bejn l-IPP u l-ICR u għan eh, alleanza bejn ir-Renju Unit u l-Ġermanja. Jalla dawn il kollaborazzjoni u l-alleanzi ikomplu. Din hija it-tieni tarbija li twildet għax nifirħu koll il-Roberta jalla ikunem iktar trabi tal-su uniku fil-futur. Nawguralkom kull suċċess għaliex nafu li l-affarijiet ma kienux faċli f'dawn l-aħħar xhur, eh, verament kuntenti issa li twildet Alexia. Intom forsi smajtu wkoll illi jiena intażilt bħala kandidata għall elezzjoni li jmiss għalija huwa onur kbir u dan ifisser illi il ġimgħa d-dieħla mhux se nkun fil-laqgħa tal-kumitat nittama li jirna niġi Strasberg imma bħalma tafu l-elezzjonijiet ħadd ma jaf xiġibu magħhom u tista' tkun l-aħħar darba li jiena qed eh, nippresjedi dan il-kumitat huwa verament unur, unur kbir għalija illi kelli l-opportunità li nkun president ta' dan il-komitat u eh, illi jiena president ta' dan il-komitat għax wara kollox eh, l-elezzjoni għadha ma saritx għaddejjin ħafna affarijiet imma jiena nemmen illi huwa importanti li jkollna nies illi jafu x'issarra fl-Ewropa f'Westminster f'dan il-moment. U għalhekk jiena kandidajt ruħi. Jekk nitla' jekk joġobkom meta terġaw tkunu Londra ejjew zuruni ejjew ħudu kikrate għaliex eh, bekk nżommu il relazzjonijiet bejnietna u sodi. Jekk nkun lura hawnhekk minn hawn erbajn jum ieħor nkomplu naħdmu imma jekk ma nkunx, jekk ma niġix lura ibqgħu qrib tiegħi għax wara kollox kollox serraħ fuq il-kollaborazzjoni u l-kooperazzjoni. U issa ngħaddu għal vot fuq l-ekonomija kollaborattiva. So can we move on to the vote on the European agenda for Mela ħan votaw fuq l-Aġenda Ewropea għal l ewropa eh, eh, ekonomija kollaborattiva l-emenda 28 eh, biex nħassru xi ħaġa favur kontra dik taqa. Nivvotaw issa għaddu għal paġna 25 tal-lista tal-voti. U issa nivvotaw fuq l-emenda 244-245 li huma identiċi u sarfu tħassir. Paġna 25 l-emenda 244-245 favur kontra assenzjonijiet din taqa. Tajjeb mela issa nistgħu ngħaddu għal kompromess 26 dawk favur kontra assenzjonijiet. Kompromess wieħed favur kontra astensjonijiet għaddit. 32 favur kontra niverifikaw. 32. Kulħadd tivvota? L-ewwel paġna l-emenda 32. ma bdiċ. U issa naddu għal empl tlieta. Favur kontra astensjonijiet ma bdiċ. Tridu t-verifikaw tajjeb mela ħalli niverifikaw empl tlieta. No, it is defeated. Compromise two in favor. Compromise yeah. yeah. dawk favur kontra stensjonijiet għaddiet l-emenda 41 favur kontra, niverifikaw. Pass. 40. Eh, tlieta werbajn, dawk favur kontra, astensjonijiet għaddit kompromess tlieta, dawk favur kontra, astensjonijiet għaddit kompromess 31 fuq il-lista tal-vot għandkom miktub li li CR kienu parti minn dal-kompromessi ma fil-fat ma konniex favur kontra stensjonijiet għaddit. L-emenda 55 favur kontra astensjonijiet maddit, emenda 4 favur kontra astensjonijiet għaddit, 67 favur kontra astensjonijiet maddit, Kompromess ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddiet, 75 favur kontra astensjonijiet nivverifikaw. Falls. Uh, 76 in favur kontra assenzjonijiet taqa kompromess 6 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 85 favur against kontra astensjonijiet maddeċ kompromess seba' favur kontra 8 għaddiet mija wieħed favur kontra astensjonijiet maddeċ wieħed tnejn tlieta Oh sorry, Tran 3 um, in favor. Grant Leta, favur kontra. Astensjonijiet maddeċ, kompromess disa, favur kontra, astensjonijiet għaddeċ, 10, favur kontra, astensjonijiet wieħed, wieħed, wieħed, wieħed, wieħed, tnejn, favur kontra, astensjonijiet. Neċekjaw. Um, that, that's I'm sorry, those voters happened, the vote's closed. Votazzjoni malu għawdik għaddiet. Wieħed wieħed tlieta din taqa mela wieħed wieħed erba favur kontra astensjonijiet ċekjaw. E Valvotazzjoni maluqa. Wieħed wieħed erba tajjeb, wieħed wieħed ħamsa favur kontra astensjonijiet ma taddix, wieħed wieħed seba favur kontra għaddiet ħani verifika. Is one ECR voting too many? Um, had tal-ECR li qed jivvota li huwa żejjed fil-fatt. Tajjeb din għaddiet. kompromess 42 favur kontra astensjonijiet we had 2 3 Itre treħdax favur kontra astensjonijiet naħseb illi ta' għadin imma ħjar niċċekjaw. Wieħed tnejn tlieta favur kontra astensjonijiet maddeċ 11 kompromess 11 favur kontra astensjonijiet għaddit wieħed wieħed tlieta wieħed favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess 44 favur kontra astensjonijiet għaddit wieħed tlieta tlieta favur kontra astensjonijiet maddeċ wieħed tlieta erba' l-istess, kompromess nax, favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess 25 favur kontra astensjonijiet għaddit, paragrafu 144 favur kontra astensjonijiet maddeċ, wieħed erba' ħamsa favur kontra astensjonijiet maddeċ, Kompromess 13 favur kontra astensjonijiet għaddit, 14 favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 155 maddeċ, 156 il-parti korrispondenti 2 ta' 156 favur kontra astensjonijiet maddeċ wieħed ħamsa seba' wieħed ħamsa tminja favur kontra astensjonijiet maddeċ, kompromess 15 favur kontra astensjonijiet għaddiet, kompromess 46 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 17 favur kontra astensjonijiet għaddiet Kompromess tmintax favur kontra astensjonijiet għaddit. Wieħed seba seba favur kontra. Niverifikaw. That is adopted. Din għaddit. Wieħed seba' tmenja, favur kontra astensjonijiet maddeċ 180 waqat 182 favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess 17 favur kontra astensjonijiet għaddiet, kompromess 23 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Wieħed disa' zero favur kontra Astensjonijiet maddeċ, wieħed disa wieħed favur kontra astensjonijiet maddeċ, wieħed disa tnejn favur kontra astensjonijiet maddeċ, wieħed disa tlieta favur kontra astensjonijiet maddeċ. Wieħed disa erba favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess 20 favur kontra astensjonijiet għaddit 205-206 favur kontra astensjonijiet maddewx 207 favur kontra astensjonijiet għaddew 208 favur uh, le din taqa 209 favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess 21 favur kontra astensjonijiet eh, għaddet 214-215 favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess 22 favur kontra astensjonijiet għaddit 2-2-4 favur kontra astensjonijiet għaddit ħan iċċekjaw 2-2-4 2-2-4 Two more people to vote. Għadbaqa tnejn oħra li jridu jivvotaw. Se nagħlaq il-votazzjoni. Għaddiet. ħanara fej wassalna. Mitejn seba' u tletin favur kontra astensjonijiet taqa' Kompromess 24 favur kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromess 27 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 28 favur kontra astensjonijiet għaddiet, l-emenda 272 favur kontra astensjonijiet taqa seba' ħamsa favur kontra assenzjonijiet ma taddix, empl 26 favur kontra assenzjonijiet ma deċ, sitta favur kontra assenzjonijiet ma deċ, 29 kompromess 29 favur kontra assenzjonijiet għaddiet l-emenda 290 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess 30 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess le l-emenda 292 it-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess 35 favur kontra astensjonijiet għaddiet 300 favur kontra astensjonijiet maddewx, 309 favur kontra Le, skużawni, kompromess 32 favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda l-emenda 33 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Grazzi. L-emenda 309 favur kontra assenzjonijiet eh, ta' kompromess 36 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 316 favur kontra astensjonijiet eh, taqa 317 favur kontra astensjonijiet taqa 320 favur kontra astensjonijiet eh, għaddi 322 favur kontra astensjonijiet maddeċ 13 favur kontra astensjonijiet Ħan iċċekjaw Emple 13. Okay, that falls. Taqa? Empl 15, il-parti korrispondenti 2, favur kontra, astensjonijiet taqa. L-istess maġġoranza 326 taqa 34 favur kontra astensjonijiet tadi ħan votaw fuq emple 2, 14, 21, 22, etc. on block. L-ewel. 30, parti korrispondenti 2, favur, kontra, assenzjonijiet. ta'. Issa, on block Nistaw nieħdu xoħut minnom għal-menu fl-imkien? Mela, 10 favur kontra astensjonijiet taqa. 14-21-22 flimkien favur kontra astensjonijiet jaddu. 32 favur kontra astensjonijiet taqa. 33 favur kontra astensjonijiet għaddit, 36 favur kontra astensjonijiet taqa. Kompromess 37 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emendi 3-3-4 favur kontra astensjonijiet taqa. Kompromess 38 favur kontra astensjonijiet għaddit. 339 favur kontra astensjoniet taqa. Kompromess 39 favur kontra astensjonijiet taddi. 341 favur kontra astensjonijiet verifikaw ma deċ. 3-4-2 favur kontra assenzjonijiet taqa 3-4-9 favur kontra assenzjonijiet taqa 3-5-1-3-5-2 favur kontra assenzjonijiet taqa kompromess 40 taddi 3-5-9 favur kontra astensjonijiet taddi 41 favur kontra astensjonijiet għaddit itre 9 favur kontra astensjonijiet għaddit 20 favur kontra astensjonijiet favur kontra astensjonijiet taqa' Kompromess 43 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 45 favur kontra astensjonijiet għaddiet, tran 4 favur kontra astensjonijiet għaddiet, tran 5, tran 6 favur kontra astensjonijiet għaddiet, tran niverifikaw, niverifikaw, tran 6 għaddiet, Tran 19 favur kontra astensjonijiet taqa. Kompromess 47 favur kontra astensjonijiet għaddit. 360 favur kontra astensjonijiet għaddit, 361 favur kontra astensjonijiet għaddit, 362 favur kontra astensjonijiet taqa, 363 favur kontra astensjonijiet għaddiet 364 fav għaddiet 365 favur kontra nivverifikaw tletmija għaddiet 366 favur kontra astensjonijiet nivverifikaw taqa. Tnejn favur kontra assenzjonijiet għaddit, tlieta favur assenzjonijiet, erba favur kontra assenzjonijiet taqa, ħamsa favur kontra assenzjonijiet taqa, sitta favur kontra assenzjonijiet taqdi, seba favur kontra astensjonijiet taqa, Tmenja favur kontra assenzjonijiet taqa, disa favur kontra. Ashra favur kontra astensjonijiet għaddit, 11 favur kontra astensjonijiet għaddit. Niċċekjaw. għaddiet 12 favur kontra maddeċ 13 favur kontra astensjonijiet għaddiet 15 favur kontra astensjonijiet għaddiet 16 favur kontra stensjonijiet għaddit, 17 u 18 favur kontra stensjonijiet għaddit, 19 favur le, 19 taqa, 20 favur kontra astensjonijiet taqa. Tnejn u 23 u 23 favur kontra niverifikaw Għaddit. 22-23 għaddew, 24 favur kontra astensjonijiet għaddit, 25 favur kontra astensjonijiet għaddit, 26 favur kontra astensjonijiet taqa, 27 favur. Emple B favur kontra astensjonijiet għaddi, emple C favur kontra astensjonijiet taqa, Emple De, favur kontra assenzjonijiet taqa. Emple E favur kontra assenzjonijiet taqa. Emple G favur kontra assenzjonijiet taqa. Emple L favur kontra assenzjonijiet taqa. L taqa. Tridu li niċċekjaw tajjeb wis mela dik supposta għaddiet. Le, dik għaddiet, għajt il-President. U l-axħar vot. Vot finali. Votazzjoni maluqa għaddiet. Wieħed u tletin favur, wieħed kontra, tleta, tleta astensjonijiet. Grazzi ħafna Nikola, bicċa xogħol eccellenti verament. Issa se nagħti l mikrofonu lilek. Grazzi, President. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha li shadow rapporteurs li ħadmu ħafna f'dan l-aħħar xhur tresqu ħafna mendi imma sanna pożizzjoni ambizzjuża bilanċjata għall parlament li aħna se nwasluha fil-plenarja fis-seduta li jmiss. Grazzi mill-qalb. Um, Thank you very much. The next... Grazzi ħafna. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa dibattitu fuq il-kodiċi Ewropew għal komunikazzjoni elettronika. Jekk Tomx se tibqgħu għal dan id-dibattitu jekk joġobkom oħorġu mill-kamra fil-kwiet. Jekk tridu taraw ir-ritratti ta' tarbija ta' Dan Dalton eh, nekk joġobkom għamlu dan ukoll bil-kwiet għaliex il-punt li jmiss huwa wieħed verament importanti. Okay, you staying for this? Yes. Excellent. Yeah, yeah, yeah. Okay.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 so we're going to move on. Tajjeb mela ħalli naddu għal skambju ta' idejat fuq l-opinjoni ta' Dita Sharansova fuq il-Kodiċi Ewropew għal Komunikazzjoni Elettronika. jiena ħarrist lejn ħafna liġijiet komplikati ħafna kemm inni f'dan il-parlament u eh, dan hija fil-quċċata imma hija ħaġa wkoll ta' importanza kbira għaċ-ċittadini. Il-Kumitat Mexxejwa Itre imko Kumitat Assoċjat skont ir-regola 54 u kompetenza esklusiva grazzi għas segretarjat tal-li defenda l-kompetenza għal dispożizzjonijiet sinifikanti fuq id-drittijiet tal-NGOs u anki fuq il-Universal Services Obligations. L-emendi jiddaħlu minar vot fl-itre u il-rapport se tmexxi il-negozjati fuq dawk l-elementi waqt it-trilogu. Hija proposta għal recast u dista jkollna biss emendi fuq dik il-par dawk il-partijiet tal-proposta illi se jinbidlu. Issa se nagħti il-mikrofonu mill-ewwel lil Dita biex eh, tajdinna xini l-opinjoni taħħa. Grazzi, Signora President. U Iva, jena nishti intenni għal dar boħra illi din mijiex sempliċi opinjoni għaliex imko għanda u kol ħafna kompetenza esklusiva fuq pa bosta partijiet tal-kodiċi pal per eżempju servizzi universali, drittijiet tal-utenti u għalhekk kiena nixtieq li l-kollegi fukaw il kummenti u l-emendi fuq din il-parti għaliex din il-parti la darba tiġi adottata ssir parti mill-mandat għal negozjati. Għal taqsira tal-abbozz tal-opinjoni l-punti u huma l-ewwelnet li qed nipproponi tneħħija ġenerali ta' Number Independent Interpersonal Communication Services mill-ambitu tal-end user section minn kejja laqat kollha mal-partijiet konċernati u t-telecoms ebda minnhom ma seta jeffri raġuni valida fejn dan għandhom ikunu regolati hawnhekk jew inkella jajdu li fejn kien hemm ħtieġa jew benefiċċju sabiex il-konsumaturi kollom dawn ir-rekwiżiti li applikaw għas servizzi online f'termini prattiċi ħadd murini difett jew difett potenzjali fis-suq qabel ir-reviżjoni eh, ġenerali li mess għal number independent jiena tlaft l-informazzjoni mitluba mill-artikli 95 u 96 fl user section u jekk durom waħda waħda tara illi l-ebda wieħed mir-rekwiżiti għall-informazzjoni huma rilevanti għal dawn is-servizzi illum. Jiena naħseb illi m'għandniex noqogħdu nirregolaw sempliċement għal gost dana jista joħloq mhux biss problemi fejn m'hemmx problemi bħalissa. Barra minnek jiena u koll proponejt illi innaqtaw barra machine to machine bħal number independent requisiti machine to machine fil-taqsima tal-utent taħħar imma tantx għandhom valur miżjud fil-futur se jkun hemm iktar oġġetti bl-Internet of Things dan huwa qasam li qed jikber ħafna imma bl-eċċezzjoni ta' karozzi konnessi u uh, grids elettriċi uh, intelligenti jista' jsir permezz tal-internet normali din id-direttiva tkopri IAS provider bisħieħ fuq is-servizzi machine to machine innifushom kontratta servizzi e, se jkun xorta waħda eh, sottomess għal direttivi oħra għal protezzjoni tal-konsumaturi, ma xorta għandhom jaqgħu fl-ambitu e, ġenerali eh, Eh, tal-direttiva l-artiklu 40 u 41 u direttiva għal privatezza elettronika. It-tieni net jenerġaj daħalt ir-regoli fuq il-sejħiet intra EU din kienet il-pożizzjoni tal-Parlament waqt l-aħħar diskussjonijiet fuq il-pakket dwar il-telecoms u għatem ħafna tħassib fost il-konsumaturi kif aħna ħlisna mir-roaming għanna u koll Eh, nabolixxu il-ħlasijiet fuq sejħiet eh, long distance irridu niġġustifikaw ħlasijiet tal-prezzijiet ġustifikati skont ir-rati. F'ħafna drabijiet dan ifisser illi jiswilek l-istess li ċempel li xaħat fi stat membru ieħor bħalma ċempel li xaħat li kun ġar tiegħek jiex ma ġembek diffiċli li wieħed jiġġustifika raġunijiet operattivi għalfejn ċertu sejħiet jiswew mid-darba iktar mill-prezz eh, li jiġu lill-operatur. Dana mhux se jiffissa prezz għall-Unjoni Ewropea imma se jiswa differenti eh, għal konsumatur fir repubblika ċeka jew fil-Ġermanja, ma mhux se jkun iktar minn dak li ħalsu normalment n-nies iridu jħallsu għal kwalità tas-servizz għal kif sejħa bit-telefon milli eh, sej ma servizzi bxejn online li jkun ma jkunux ta' kwalità tajba. Jiena nemmen li għandna bżonn regoli iktar ċari għal kompensazzjoni għal late switching u l-poting. Ħafna drabi aħna għadna bil-qedda dar nistennew it-technician ġurnata sħiħa u mbagħad ma jiġi ħadd. Din hija xi ħaġa li ma tistax tkompli u l-unika mod kif nistgħu nagħmlu dan huwa li nimmultaw l-operaturi li ma jagħmlu xogħolhom sew il-proposta oriġinali tinkludi eh, xi ħaġa żgħira dwar dan imma dan l-element iridu nsaħħuh fl-emendi tagħna l-ammonti għadhom mhumiex inklużi u rridu niddiskutuhom eh, bejnietna. Rabannet il-handset based location information u l-112 calls il-telefon eh, stana jistaw jgħidu li servizzi ta' emerġenza eżattament fej edin jekk aħna natu din l-informazzjoni l psfs minflok informazzjoni biss li tista eh, tiġi traċċata minn eh, raċ ta' kilometru mill-parlament aħna nistaw najdu li servizzi tal-emerġenza fej edin bil-preċis fl-ma kamra edin Eh, dana jifranka l-ħin u anki l-ħajiet għalhekk għamil parti mill-opinjoni. Addition, not as a replacement. There will always be occasions where your phone cannot send jekk inti ma tkunx tista' tibat l-informazzjoni b'xi mod jew ieħor għalhekk il-lokazzjoni tal-netwerk huwa importanti imbagħad hemm aċċess għal persuni b'disabilità l formulazzjoni eh, hawnhekk mhix xi ħaġa ġdida l-opinjoni trid biss l lat tal-aċċessibilità fil-kodiċi b'dan il-mod jekk lat jeħel minħabba l-Kunsill minkejja xogħol li nagħmlu f'dan il-Kumitat nistgħu nkunu ċerti illi eh, telekomunikazzjoni xorta waħda tkun aċċessibbli għall-utenti kollha ħafna mill dan u diġà standard fl-Istati Uniti ġifiri diġa' għandna eżempji prattiċi tal-implementazzjoni tiegħu b'nadi oħra. Fl-aħħar net hemm ħafna emendi oħrajn imma sempliċement biex ma ntawwalx ħan nagħmel kumment fuq taqsima fuq is-servizzi universali kif għad l-aħħar darba jien appoġġajt mod ġenerali l-bidliet li għamlet il-Kummissjoni fuq ir-regoli attwali. L-internet huwa importanti ħafna għas-soċjetajiet tagħna u jista' jitqies bħala komodità huwa importanti daqs il-dawl jew l-elettriku jew il-gas. Il u rrit ikun aċċessibbli għal kulħadd anke għal persuni b'diżabilità sabiex dawn ikunu eh, membri sħaħ tal-soċjetajiet tagħna lek l-istati membri għandhom iddaħlu obbligu ta' tariffi soċjali fuq l-operaturi u jekk ma jkunx biżejjed jagħtu għajnuna ulterjuri illi ċittadini svantagġati il-fat li biddinna eh, l-kelma minn mej għal xal fl-artiklu 80 ma kienx zbal access eh, għall-internet għandu jkun dritt tal-konsumaturi kollha u l-lin mill-access din nitkelmu dwar access ħieħ għall-internet fir rispett tal prinċipju ta' neutralità uh, tal-internet u aħna rridu niċċaraw dan dwar l-ispejjeż jiena nappoġġa l-proposta tal kummissjoni li l-ispejjeż ta' servizz universali għandu eh, jaqa' fuq l-istati membri. Iktar u iktar ma nistudjah dan nifhem illi għalmenu l-ispejjeż se jkunu minimi. Grazzi ħafna issa nistenna bil-ħerqa biex nisma' il-kummenti tal-kollegi. Thank you very much, Sheeta. So the first speaker is Lamas van Nisselrooy. Grazie, jista van Nisselrooy. Grazie ħafna tal-opportunità u anki tal-xol ta' preparazzjoni li kien li saret mir rapporteur Aħna naturalment għanna l-kompetenzi tagħna bħala imko, però nixtieq nagħmel xi kommenti fuq l-ambitu kollu naraw l-pozizjoni tal-Kunsil f'dawn is-servizzi u ma, ma jaqblux u, u dan huwa intwera fl-aħħar snin. Meta tkellimna fuq il-rida illi l-istati membri jilestu ruħom għal dinja ta' servizzi online kien hemm riluttanza kbira u rridu nikkooperaw ħafna ma' itre biex ikonna pożizzjoni qawwija min-naħa tal-Parlament għax għaliex anki meta naraw x'qed jippreparaw fil-Kunsill hemm approċċi kompletament differenti u hekk inqablhom ma' partit oħra tad-dinja għandna nkunu kompetitivi u rridu natu pozizjoniet ugwali u xirqa bejn l-stakeholders, entrepreneurs, eh, telecoms, eh, u dinja hija propju il-kwistjoni. U għanna bżon għal dastant parlament maqut fil-pozizjoni tagħna u jena għal daqstant nappoġġa il-proposti biex il-proposti kunu b'saħħithom. Umbat fuq il-partijiet differenti fl-approċ ta' regolamentazzjoni aħjar. Machine to machine hija dinja ġdida fejn il-vetturi per eżempju jikomunikaw bejnietom Dina miex ħaġa li nistaw nirregolaw bil-regolamentazzjoni ta' telekom jistaw jitħlu anki operaturi differenti jistaw ikunu tal-industrija jew telekoms, pero ma ristawx inħaltu regolamentazzjoni ma oħra. Dina miex sens ta' regolamentazzjoni aħjar, irridu natu l-opportunitajiet biex wieħed jiżviluppa u mhux nix nillimitaw, Pero minnaħal oħra jekk aħna nieħdu il-pakket kollu fl-imkien jekk aħna neskludu ħafna elementi illi mumiex bbażati fuq in-ċifri u naraw fejn huma l-obbligi, allora rridu nizguraw illi il-punto di vista tal-IPP jagħmlu l-obbligi għal settur tat telekom u l-komplament inħalluh liberu Din hija l-kwistjoni għax il-kumpaniji jirnexxilhom jinvestu u dastant dina jħagġa li l-PP li xti li kunem emendi bilanċati. U bat, fuq punti konkreti. Inti semmejt l-obbligu ta' servizz universali. Jena, aħna naqblu perfettament ma' rwol tal-istati membri. U dana nistaw indaħlu fil fil-guidelines u anki sussidjarieta. Ija l-element li wasanna l-istati membri. Però jiena kont rapporter fuq il-fondi strutturali. essa għanna għanna biljoni li nistaw investu fil-forti strutturali e kumma jgħatu 30 megabit. U bla dubju il-providers jistaw jaslu kapacita ikbar hija ħaġa tajba li kultant natu linji gwida tekniċi. U importanti. Disa snin, disa snin biex nikorreġu dan affarijiet, jidir li l-jum ħafna nistaw nbidlu tled darbiet f'disa snin. Iva, nistaw namlu pressjoni fuq il-kalendarju, fuq l-iskala temporali. Umbat, fuq il-konsumatur iva u importanti illi il-trasparenza e importanti l-informazzjoni tasal għal konsumaturi għammilt proposti tajbin ħafna fuq da u 24 sena hija limitazzjoni nistaw nintroduċu informazzjoni xirqa meta l-konsumatur xtiq ibiddel. Inti mbagħad ftaħt l-opportunità għal għasejħit intra Europej. Din hija opportunità Naħseb li dan huwa meritu Irridu naraw daqsxejn iktar ċifri però. Hemm alternativa li naħdmu b'servizzi oħrajn u irridu naraw li mija l-parti tassu illi għanda relazzjoni maħħadi u ħafna drabi aħna pozittivi li PP huwa pozittiv. Forsi għandu jkollna approċċ raġonevoli fuq dan. U naraw mbagħad kemm nistgħu nersqu fil-kompromessi iktar tard fuq l-emerġenza naqbel perfettament. Ija fuq is-sikurtà u fuq ir-responsabilità lejn il-konsumatur. In-nies għandhom bżonn lajnuna napoġġa l-approċ tiegħek u anke għal persuni b'diżabilitajiet. Umbat fuq must carry, hemm xi ħaġa li pipi nixtiequ nisħu fuq, Fl-istati membri hemm problemi fil-ħlasijiet li jridu jitħallsu biex il-xan minni xandar irrit jikomunikaw ċerta informazzjoni, pero eh, joħlo sikurezza, ċarezza fuq it-tariffi li kunu raġonevoli. xieħut mill-approċċi iktar importanti tagħna e, u banklużi. U nħoss l-istess servizzi, l-istess tip ta' regolamenti ma' importanti. E, għandu jisir dan f'regolamentazzjoni futuri. Għandu jkun iktar ċar. E, ma rridux nistennew il-President tinterrompi. Grazie. Naf li ħaġa komplikata, tajt il-President. Marlin Mizzi. Grazzi, President. Niprova, nitkellem fil-qosor. Anki jek din hija kwestjoni dettaljata ħafna u teknika. Nirringrazzja il rapporter li e, għax ħidma taħħa li għabazi tajba diskussjoni futura fil-komitat. Naturalment, il-proposta tal-komissjoni hija diffiċli teknika. U fil-fatt iġib erba direzzjoni e, direttivi f'mitaj paġna. U tistgħu timmaġinaw kemm hija kbira din il-proposta. U jiena kontenta wkoll li r-rapporter iddeċidiet tifoka fuq il-prioritajiet imkob biss u naħseb dan u għal-aħjar mod biex nimxu fuq u dan il-rapport. Irridu nżommu f'moħna u koll li il-proċess ta' ħidma fl-imko għaddu għaddej fl-imkien ma' il-komitat itre. Jiena issa se nifoka fuq l bozz. Eh, l abbozzi ta' tar rapporti fuq definizjonijiet naqbel li mannix nemendaw definizjonijiet fuq il- eh, intercommunication, għax naf li definizjoni u kosa jkollha impatt u diġajja inkluża fil-direttiva fuq il-kontenut digitali, jekk iridu nkunu koerenti bejn leġislazzjoni differenti għandna bżonn inżommuha l-istess, inżommu l-istess definizjonijiet, e specialment l-atti legali differenti li jistaw jiġu negozjati attualment. Fuq dak li għandu xjaqsam l-obligi ta' servizz universali, naqbel illi inneħu l-kelma functional għal Internet Access Services u biex inżidu u koll affordability u accessibility. Dan huwa punt importanti ħafna, però jiena minix laqas konvinta illi din lob, dan l-obbligu għandu jiġi iffinanzjat publikament fil-budget u laqas jiena konvinta illi hemm bżonn e, e, servizzi speċjali għall annes ħamsa daqsxejn xettika fuq u dan. U najtu kol li ma nappoġġo, ma nappoġġax il-proposta li namlu phase out tal- tal-ċerti sejħiet li huwa importanti għal ċerti starijiet u aeroporti ehm, ma nix niproponu li kunem phasing out. Napoġġa l-prinċipju ta' neutralità ta' net fil-obligi tal-Unjoni Ewropea u se nagħmel xi emendi. Fuq l-istrumenti ta' paragun l-emenda 34 hija importanti ħafna u rridu nżommuha. Se nagħmel xi emendi fuq dan ukoll biex intejibhom dawn l-istrumenti ta' paragun illi nħoss li importanti ħafna għal konsumatur fuq l-informazzjoni kontrattuali u termina, termination tal-kontrat aħna nappoġġaw xi ħut mill-bidliet li qed tipproponi rapporter Però għanna u kol suġġerimenti biex eh, niproteġu iktar il-konsumatur u niċċaraw xie punti importanti f'dawn l-artikoli. Un natikom iktar informazzjoni fuq dawn. Fuq l-artikol 55, it-tieni punt, Deployment and Use of Wireless Technologies, aħna nappoġġaw illi l-użu għandu isir bis bil-konsens tal-utent fuq il-responsabilità jina minix zgura li għawnek nistaw verament niddiskutuhom għaxaw intenzjoni kriminali għawnek u koll u mandux jidħol fil-rapport fil-sejħit intra Unjoni Ewropea l-emenda 153 nappoġġa infatti jena deġa firmajt ittra ma eh, oħrajn biex għom l bjuik fuq dak li għandu xaqsam mal-bundles minix zgura fuq il-bidliet illi l-artikolu 100 qed jintroduċi eh, eh, għal tamir terminali. U jina eh, xettika fuq daw kol. Umbat fuq il-konvenz ta' sinjal minix et nappoġġa l-approċ taħħa. u importanti li natu protezzjoni għal persuni fl-Internet of Things fuq l-armonizzazzjoni u u senasal senala il-grupp politiku tana mux se jappoġġa l-armonizzazzjoni sħiħa xinħossu li dana qed jillimita ir-reazzjoni tal-istati membri għal ambjenti nazzjonali u mm, jindahlu fil-kompetenzi tal-istati membri, specialment la e swi nazjonali u jista' jkun bżonn anki ta' risposta ta' malajr. U importanti wkoll li ma naqsux il-protezzjoni, il-livell ta' protezzjoni attwali fl-istati membri u ma nix laqas in naqsu l-autoritajiet li għandhom ċerti stati membri. Inkella se jkonna nistennew 10 snin oħra għal eh, rapport ieħor fuq dan. U ma nistawx, naturalment. l allora nħares u qoddim li naħdem ma' rapporteur u ma' shadows dinja leġislazzjoni importanti ħafna u grazzi ħafna tal-input ta'kom. Jina shadow tal-ICR, grazzi dita tal-rapport tiegħek. L-onet fuq l-obbligu ta' servizz universali. Il-kwestjoni tal-affordability u availability tneħiex il-kwestjoni tal-availability dan huwa prinċipju importanti. Għalix huwa diffiċli. Umbat fuq l-aċċess funzjonali għas servizzi tal-internet, il punta l annex 5. Grazzi tal-Own Initiative l emenda 74 biex naraw li ma servizzi jistgħu jkunu aċċettabbli, però l-approċċ ċentralizzata bażi ta' medi fl-Unjoni Ewropea se jkunu diffiċli li jiġu implementati fil-prassi. U nafu kemm huma diffiċli eh, li noħorġu dan it-tip ta' guidelines. Il-approċċ tal- kummissjoni fuq definizzjoni tagħhom fuq annes 5 hija wes rigoruża. Irridu niżguraw li l-USO jagħti għal utenti kollha mhux għal konsumaturi biss anki għal għal small businesses. Fuq l-artiklu 85 fuq il-finanzi hemm esperjenzi differenti fl-istati membri. Jiena nixtieq nara illi l-istati membri kollom il-possibilità li jużaw modi differenti ta' finanzjament u ne proponi emendi illi konsideraw il-kooperazzjoni pubblika privata u il-kontribuzzjoni minn uh, sensiela kbira ta' operaturi mhux biss minn anti teleoperaturi u biex ikolna jew publiku jew privat jew nkella taħlita. Umbat fuq il-mobile. Il-mobile u importanti biex nkunu nistgħu naslu għal USO, speċjalment fil-żoni rurali. Rridu narfu illi miex kwistjoni biss ta' mobile not spots fejn wieħed jgħix biss imma anke fejn wieħed jiċċala imur aħna fis-seklu tagħna għandu jkollna il-possibilità li jkollna sinjal fil eh, fuq it-trenijiet u nkunu nistgħu nużaw l-USO fil-żoni fejn in-nies eh, verament għandhom l-iktar bżonnu dan is-sinjal. U dan eh, jorbot ukoll mal-kwistjonijiet tal-servizz ta' emerġenza fuq il-armonizzazzjoni ah, massima nifem, pero ma naħsibx li ħaġa pratika rridu nżommu ktar flessibilità fuq dan is dan il-punt. U għawnek ah, jek jekk wieħed jgħid li hemm wifi fuq tren u mbagħad fil-fatt mwiex hemm għax m'hemmx sinjal jekk aħna eh, norbtuha din il-armonizzazzjoni, allora huwa diffiċli li wieħed ikun flessibbli. Naf li din għamix l-intenzjoni tiegħek, però nistgħu ikonna approċċ iktar flessibbli biex naraw każ b'każ x'nistgħu nagħmlu. L-artikolu Mija offerti bandu naqbel eh, għandu jkun iktar speċifiku għas-settur, per eżempju fl membru tija issa nistaw nerċevu bandus mux biss bil-internet u l-mawboni manki bil-gas u bil-elettriku. Un dan u għanna nitrattaw bħala mobile bundle. U l-importanti huwa li konsumaturi jifmu xinu ma drittijiet tagħhom il-komunikazzjoni ta' emerġenza fejn huma fattibli rridu forsi nirfinaw daqsxejn iktar il-formulazzjoni umbat l-obligi għas servizzi Grazzi talli eskludejt l-M2M il-servizzi M2M hija sinsla tal-innovazzjoni però importanti irridu l-obligi nżomu fuq il-fat il fat illi wieħed iwassal is-sinjali biex ikun hemm ċiber sikurezza. Dan huwa punt importanti ħafna. Uridu niċċaraw anki definizjoni ta' ECS. fuq il-contract portability u switching jiena daċċajn ħasba fuq l-emendi 124 sa 130 li kunem eh, klawżoli ġodda tal kumpens li Eh, jista' jkun problematiku rridu niżguraw li din hija kwestjoni li taħdem. Eh, per eżempju inti għad fuq switch li wieħed jista' jżomm in-numru tal-mobile. Anki għal sena eh, il-konsumaturi dan verament iriduh hemm verament talba hija kwestjoni interessanti ma inti tipprovali li hemm talba għalija din il-ħaġa allora napprova follow ATTs grazzi tal-approċ jista' jkun hemm xi konsegwenzi mhux intenzjonati għal servizzi illi huma dipendenti fuq in-numri. Eh, ma naqbilx mal mal-paragonabilità illi hemm ħafna xi jsir mbagħad fuq l-accessibilità. Il-Komitat u għampeljat li kunem aċċess għal persuni b'dizabilita, Aħna naqbel ma' rapporter li rridu ninkoraġiċu li il negozji għamlu iktar biex jinkludu anki il-persuni diżabbli. UMS Starker u għaxedow tal-gwe pero ma jiflax unitamaw li jirkupra saħħa eh, un bat għawil tal-ħodor. Grazzi, Signor President, grazzi l-rapporter għal bazi tajba ħafna diskussjoni fil-komitat tagħna. Ovvjament da kollu li nagħmlu fuq il-kodiċi anke taħt il-kompetenzi tal imko jiddependi minn din il-bażi għalhekk huwa importanti ħafna li naqblu anzi naħdmu mal-kumitat ittre. Għalina forsi huwa inqas relevanti l-parti tal leġizlazzjoni eżattament indirizza il-numru ta' komunikazzjonijiet u servizzi ta' komunikazzjonijiet implementanti. Hemm però il-kontratti digitali u eh, li services dawn huma rilevanti. Aħna nasbu li hemm numru ta' sma fejn Is-servizzi indipendenti huma differenti mis servizzi tat telekomunikazzjoni u forsi m'għandhomx jeqgħu taħt l-istess reġim. Partikolarment aħna ma nappoġġawx pereżempju jekk il-servizzi indipendenti tan numri jkunu jaqgħu taħt l-istess regolamenti. Però Hemm il-kwistjoni tal-inkriptazzjoni din hija kwistjoni importanti, però l-im parti tal-leġiżlazzjoni din se tiddaħħal taħta. Forsi rridu nagħtu konsiderazzjoni l-interkonnettività tal dawn is-servizzi. Partikolarment hemm tasib ta' kompetizzjoni jekk utent qed juża servizz ta' komunikazzjoni jibdel is-servizz, ikun ta' qegħdin fis-sistema l-antika għalhekk fil-plassi li tibdel jiġi diffiċli ħafna. Anki il-perjodu ta' terminazzjoni tal-kontratti hemm kwistjoni. where the Commission proposes a contract termination of two years. Um, it, it, in parallel, we're working on the digital contract proposal where these services were also supposed to Qed naħdmu fuq il-servizzi għandna periodu ta' sena aħna naqblu mal-kjerifikazzjoni tar rapporter dwar id-definizzjoni ta' rinnumerazzjoni. Aħna nasbu ma' jkunx jutli li nerġgħu nirranġaw dan f'din il-bicċa ta' leġizlazzjoni, din il-leġizlazzjoni, però irridu noqogħdu fuq il-kazistika. Però jkun importanti wkoll li niċċaraw illi networks ta' elementi ta' networks meċi minn individwali ma jkunx taħt il-gotiċi, però dinta għaffis fil-qasam kummerċjali, għanna naqbru koll li jekk ikollok servizzi ta' komunikazzjoni interpersonali li huma ċillarja servizzi oħra li għandhom funzjonamenti oħra primarjament però jippermettu wkoll ċelz dawn ukoll li jridu jaqgħu taħt il ġi aħna nelqgħu l-inizjattiva tar rapporter dwar dispożizzjoni ta' disponibilità aħna nasbu li jrid ikollna kopertura ħjar għan-nies b'diżabilità fil-kodiċi. Aħna nixtiequ naraw iktar xogħol fis-sigurtà tas servizzi u networks. networks l-encryption end-to-end hija xi ħaġa li għandha tkun imdaħla fil-kodiġi b'mod proattiv, però jridu wkoll li vectors. backdoors. Imbagħad il-drittijiet tal-utenti aħħari aħna naqblu mal-approċċ li nsaħħuhom fil-waqt li l-leġiżlazzjoni speċifika settur tibqa' hemmhekk. Aħna naqblu li nerġgħu nittroduċu il-kwissjoni ta' eh, telefonati ġewwa l-Unjoni Ewropea. Bl-ebda mod it-fassil tal-kodiċi manda timmina id-dispożizzjonijiet ta' neutralità illi għandna. Għalhekk flok ikollna lista sa' servizzi illi għandhom ikunu koperti mill-dispożizzjonijiet ta' servizzi universali irridu prinċipi aktar tal-velloli illi jippermettu n-nies jipparteċipaw fis-soċjetà u mbagħad berek jibdel dan fi feliċitajiet ta' qablu tu dawn speċifiċi din hija xi ħaġa li trid tiġi aġġornata b'mod regolari sabiex eh, tibqa' timxi mal-iżvilupp teknoloġiku hemm grat orit ta' konverġenza ma' rapporter fuq ħafna punti, però ovvjament se nresqu l-emendi tagħna u nisab ħarqana diskussjoni. So Kaja Kallas. Uh, thank you. Just... Il-kalima li jmiss. Għandi żewġ kummenti. L-ewwel fuq il- Number Independent Services naħseb importanti li dimma ma titħolx fl-ambitu għaliex irridu nindirizzaw il-problema li qed nippruvaw nsolvu jekk il-problema hija li taqleb minn servizz għal ieħor mela m'hemm l-ebda problema hawnhekk. Kont qed nisma' l-kummenti li saru mix-shadows u mistoqsi ehm, mistoqsija dwar l-armonizzazzjoni jekk għana servizzi li huma transkonfinali attwalment Din hija xi ħaġa li hija simili kull imkien. Hawnhekk nistgħu nagħmlu armonizzazzjoni sħiħa għalhekk huwa rilevanti jekk niġu għas-servizzi. Għalhekk jekk ikollna dan lan dan eh, regoli l-istess għall-Ewropa hawnhekk għandna l-possibilità li nagħmlu dan. Għalhekk m'għandniex inwarbu din l-idea pero aħna nappoġġaw bisih li rapporter. Issa min-naħa tal-Kummissjoni. Is-Sur Veza Terava. Grazie ħafna, Signor President. Aħna ovvjament nixtiequ nifirħu li rapportera la bosta rapport illi jindirizza numru ta' punti importanti u hemm ħafna oqsma fejn aħna nemmnu illi il rapporter jilqa l-approċċ tal-Kummissjoni u saħħaħa wkoll għalhekk aħna nilqgħu da rapport, però hemm ukoll loqsma fejn aħna naħsbu b'mod differenti. Xi kummenti minn naħa tiegħi l-ewwel net aħna naqblu li għanna nintroduċu armonizzazzjoni sħiħa f'dan il-qasam bħalma qalet is-Sinjora Karlas. Is-servizzi f'dan is-settur huma dejjem iktar ta' natura transkonfinali għalhekk armonizzazzjoni sħiħa huwa approċċ importanti sabiex niżguraw opportunitajiet indaqs għal fornitur ta' servizzi u kon nizguraw li utenti ħarin huma protetti bl-istess mod, però rridu flessibilità f'ċertu setturi aħna introduċejna dan fil-proposta, però għanna bżon dan ukoll fuq aħna, però aħna bħala punt ta' tluq nasbu li l-armonizzazzjoni sħiħa hija importanti aħna nilqgħu ukoll approċċ dwar is-servizz universali illi nifukaw fuq aċċess tal-internet li l-ħaqbut kulħadd Importanti li niċċaraw ċertu aspetti tal-proposta tagħna bl-ebda mod ma kellna l-intenzjoni illi nimminaw ir-regoli ta' neutralità bħalma interpretaw il-proposta tagħna xi wħud il-lan ta' annes ħamsa kien biss illi jagħmel livell minimu ta' aċċess ta' internet fl-Ewropa bħala livell minimu. Aħna riddan il-qobil li namlu referenza għas servizzi li jintużaw minn ħafna utenti fl-Unjoni Ewropeja. Aħna ma rridniex ngħidu li dawk is-servizzi biss huma aċċessibbli mis-servizz universali. Aħna rridna biss niżguraw illi is-servizz universali jkollu kapaċità biżejjed fl-istati membri kollha Mbagħad huwa fid-dejn l-istati membri li jikkonsidraw iċ-ċirkustanzi nazzjonali jmorru lil minn dan il-livell minimu, però rridna niżguraw illi kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea jkollu livell minimu ta' broadband internet. Aħna meta preparajna l-proposta tagħna għamilna studju u ħarisna wkoll studji oħra kien ċar illi l uttenti aħarin jikkonsidraw dejjem iktar is-servizzi interpersonali meta mqabbla mal-komunikazzjonijiet ma, ma servizzi ta' telekomunikazzjonijiet irridu servizzi ekwivalenti ovvjament hemm differenzi u din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni qed tipprova tindirizza fil-proposta tagħha li nagħmlu l-NIS suġġett biss għal ċertu obbligi fil-fatt wasal komenda lodu l-aċċessibilità hija importanti u din għandha tapplika wkoll għal l-NIS. Hemm ukoll il-fatt illi xi darba fil-futur l-utenti aħarin jista' jkollhom tamir illi ma jużawx il-numru tradizjonali. Però dawn jista' irrid ikollhom aċċessibilità għal servizzi ta' emerġenza għalhekk irrid ikun hemm rabta mal telekomunikazzjonijiet anki għall nies fil-futur. Għalhekk aħna l-proposti tagħna huma limitati però naħsbu li huma importanti jekk naħsbu dwar is-suq fil-futur. l aħħar kjarifika. Saret referenza għad-direttiva tal-kontenut digitali. Irridu li din tkun konsistenti ma' l-istrument. Aħna naqblu ma' dan, irridu naraw xinu trattament ta' servizzi ta' komunikazzjoni interpersonali taħt il-proposta tal kontenut digitali, però importanti illi l-ambitu materjali ta' dan ta' din il-proposta tkun differenti. Il-proposta tal-kontenut digitali tiffoka fuq rimedji il-konformità tal-prestazzjoni tal-kontrat. Però l-kodiċi li aħna nipproponi tiffoka fuq trasparenza u l-informazzjoni jiġifieri m'hemmx ħafna irdupjar fl-ambitu materjali, hemm xi setturi bħal tul ta' kontrat u l bandis illi huma mardupjati però barra minn dawn l-ambitu tal-materjali huwa differenti ħafna. Umbat l-aħħar punt minna naħa tiegħi dwar l-M2M kjarifika meġdijt il pasta tal-Komissjoni ma tinkludix l-M2M xinu inkluż fl-ambitu u fil-proposta tal-protezzjoni tal-utenti ħarin u huma sinjali kontenti li naraw sa fejn miżuri tal protezzjoni tal-utenti ħarin huma portanti sabiex jintbatu il sinjali Però l-M2M qatt ma kellu l-intenzjoni li għat il-proposta. Issa l-aħħar punt fuq il-telefonati fl-Unjoni Ewropea. Aħna għaddejm diskussjonijiet anki f'xhur li ġejjin se nibqgħu għaddejm bihom. Il-Kummissjoni proponi dan al kontrarju tal-2013 aħna rajna fl-aħħar snin illi li dawn saru sostitut għal telefonati tradizzjonali. U kien hemm ukoll effett u il- fornituri ta' servizzi ta' telekomunikazzjoni joffru pakketti differenti. Hemm alternattivi li qed joħorġu aħna naħsbu illi dak li jkun importanti għall futur huwa illi niżguraw li kull ċittadin kull utent aħari ikollu aċċess għall-internet li laħbut kulħadd. U ġala darba jkollhom dan ikollhom ukoll modi differenti ta' komunikazzjoni anki wkoll fuq livell internazzjonali. Għalhekk aħna ma inkludejniex dan, però aħna lesti li jkollna dialogu kostruttiv. Grazzi. Just for concluding much from our rapporteur, thank you Dita. Grazzi ħafna lir rapporteur Dita. Għanna nasib nistaw naddu sija sħaħ niddiskutu, speċjalment meta smajt il komissjoni il-Kommissjoni eh, tispjega ċertu proposti taħra. Però se jkun l-opportunità li nagħmlu dan fil-futur, nista' nagħlaq billi ngħid li jiena naqbel u nara ċertu punti fejn irridu insolvu problemi. Qed nitkellmu dwar xi ħaġa li trid tott kollha għall-futur Irrid ikun hemm ukoll regolamentazzjoni aħjar bħalma qal Lambert għajmet kwistjoni ma' ħafna minnkom iva jiena edha f'kuntat mill-qrib ma' rapporter tal-ittra u jiena nifhem li hemm konsegwenzi għat-tnejn li aħna irridu nilħu koerenza mhux biss f'dan it-test iżda wkoll ma' fajl zoħra illi huma marruta mill-qrib ma' dan il-kodiċi ġifieri iva diġà attendejt il-qatta shadows tal-komitat itre u ser inkomplu natmu mill-qrib fuq dan il-fajl. Mux ser nidħol fis-sustanza xinkella nibqgħu hekk xi erba' sigħat. Grazzi ħafna għal kummenti ta'kom u ninsab ħerqana li nil-elementi ta'kom. Grazzi. Grazzi ħafna li rapporter nishtiq niċċara illi l-iskadenza hija l-10 ta' Mejju f'nofsinhar il-konsiderazzjoni tal-emendija 8 ta' ġunju u mbagħad nivvotaw fil-kumitat tagħna fil-21 u 22 ta' ġunju. Il-votazzjoni fitre i 11 ta' Lulju. Grazzi l dawk li kontribwew u grazzi l komissjoni tal-li attendiet. Naddu issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda il-Servizzi Ewropej tal-Ikardija dibattitu konġunt eh, għanna prezentazzjoni minn komissjoni fuq l-evaluazzjoni tampat bħal ma tafu din hija relatata ma' żewġ proposti leġislattivi, ir-rapporters qegħdin hawnhekk ukoll. Naħseb mingħajr dawn min nista' ngħaddi l-kelma l-Kummissjoni sabiex tippreżenta fil-qosol il-proposti leġislattivi u l-evalwazzjoni tumpat. Nadilak il-kalma Kummissjoni, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. L-odwa tajba sinjuri, forsi <laughs> xaħat jistaj biddel l-slides. Iva, l-screens nizlu ġifiri taġġajin l-slides. il normalment il-Komissjoni prezentaraw il-proposta imbagħad l-evalwazzjoni tabbat fla oħra, però ma tantx għandna ħin għalhekk tagħmel sens li f'sessjoni konġunta nibdew bl-evalwazzjoni ta' impassa biex tifmu kif il-Kummissjoni waslet għal proposta li għamlet. Mikrofonu għal-kellim. Mikrofon għal kelli. Uh, Jiddispjaċini għajt il-kellim għandi prezentazzjoni fi tliet partijiet per għandi 20 minuta biss. Jekk tridni intu minqas għajdli għax għax diġa sendum ħafna l-ewwel evalwazzjoni tampat u kif dan wassal għal ħsieb ta' wara proposta mbagħad għandi il-karatteristiċi principali tal-proposta illi il komissjoni adottat fil-bidu ta' jannar għal-ikard, il sajd il-mis, l-evalwazzjoni ta' impatt. Il-Kummissjoni għamlet analizi bir-reqqa tal-direttiva ta' servizzi tal-2006 u rajna li hemm ħafna potenzjal li mhix qed jiġi sfruttat u dan iwassal għal nofs il-potenzjal illi l-ħaddiema jistgħu jieħdu mill din id-direttiva dawn il-benefiċi mhux qed jiġi sfruttati hemm ostakli li jwaqfu l-kummerċ transkonfinali u investiment f'dawn is-setturi għandhom effetti negattivi speċjalment fuq l-SMEs. Investiment transkonfinali minn fornitur ta' servizz huwa inqas milli jista' jkun dan għandu effett negattiv fuq il-konsumaturi hemm prezzijiet ogħla inqas għażla hemm inqas produttività fis-settur mod ġenerali. Punt fokali tal-inizjattiva kien diġà definit bħala wieħed li nfoka mhux fuq is-servizzi kollha però fuq xi servizzi biss. Nifoka fuq servizzi ta' negozji li huma mifruxin inġinerija, kontabilità, arkitettura u s-settur tal-kostruzzjoni dawn huma setturi importanti li samaw viċiet tagħhom ukoll xi drabi forsi diffiċli taraw din l-slide, però nattilkom l-slide wara, irridu nuru bil-fattu figuri kemm hemm kummerċ żejr transkonfinali b'mod relattiv ħafna mis-servizzi tan negozji. Fl-aħħar net taraw is-settur tal-kostruzzjoni hemm biss wieħed fil-mija ta' kummerċ transkonfinali. U bat naraw kemm isir investiment, il-kostruzzjoni għawek mhux l-inqas 5%. L-aħħar net hemm servizzi legali ta' kontabilità. Però fuq net naraw is-36% għal manifattura u 17% għal investiment finali għal manifattura. Nistgħu nilħu lejn dawk il-valuri l-evalwazzjoni ta' impatt juri x'inhuma il-problemi. Hemm transkonfinali kummerċ transkonfinali limitat. Hemm inċertezza u komplessità amministrattiva għal dawk l-investituri li jridu jimirħu eh, f'pajjiżi oħra hemm nuqqas ta' kooperazzjoni strutturata taħt id-direttivi id-direttivi tas servizzi qatt ma rajna kif tista' ssir il kooperazzjoni hemm inċertezza u nuqqas ta' kopertura ta' assigurazzjoni f'każijiet transkonfinali u mbagħad l-evalwazzjoni ta' impatt wera wkoll ir-regolamenti nazzjonali f'servizzi prinċipali tan negozji mhumiex armonizzati u dan għandu spillovers negattivi fis-settur kif operaturi jistgħu jaħdmu u x'inhu l-impatt fuq il-konsumaturi. F'aktar dettal nispjegaw dawn l-erba' punti li waslu għal problemi. Em, kumplessita amministrattiva il-problema u il-partijiet interessati jgħidulna ħafna dan li hemm diffikultà li nifmu ma regoli li jridu u hemm proġetturi komplikati spiss jridu jresqu l-istess dokumenti, l-istess informazzjoni l autoritajiet differenti fil-pajjiż jista' jkun hemm bżonn ta' traduzzjoni, ċertifikazzjoni, dan jiswa l-flus eh, jad ħafna żmien għalhekk ovvju li hemm problema, id-dispożizzjonijiet attwali taħt id-direttivi ta' servizzi ma jippermettux infurzar faċli tal-azzjoni minnaħat tal-Komissjoni sabiex jaġixxu meta jkun hemm ostakli kontra il-negozjanti. It-tieni hemm nuqqas ta' kop mekanizmi ta' kooperazzjoni strutturata bejn l-autoritajiet taħt il-direttiva attwali ta' servizzi, ftit skambju ta' formazzjoni bejn l-istati membri u hemm nuqqas ta' qafas ċar ta' kif din il-kooperazzjoni u l-skambju ta' formazzjoni għandha si. Bekk hemm iktar pis fuq il-fornitur ta' servizzi il-pajjiż ta' oriġni spiss jiġi ignorata volja għandu rwol, u mbagħad il-pajjiż ospitant mhux spiss ma jirċevix informazzjoni, kollhom jirġew jistaqsu l-informazzjoni mill-fornitur ta' servizzi. bat hemm il-kopertura ta' segurazzjoni kwistjoni transkonfinali palissa ħafna differenzi dwar fejn jitlu l obbliki fil-Istati membri, speċjalment l-indemnità l-danità professjonali. Mhux dejjem huwa ċar kopertura ta' assigurazzjoni hija disponibbli u għalhekk huwa diffiċli meta dawn jimirħu f'pajjiżi oħra. Il-partijiet interessati spiss jgħidu li dan huwa ostaklu kbir il-konsumaturi nfushom jistgħu joqogħdu lura milli jistaqsu għas-servizz ta' fornitur li mhux ġej minn pajjiżhom jekk ma jkunux ċerti li dan għandu l-kopertura meħtieġa. Umbat hemm l-aħħar ostakli joħroq problema, ir-regolamentazzjoni nazzjonali f'servizzi prinċipali tan negozju dan ġie identifikat minn partijiet interessati hemm diverġenza fir-regolamentazzjonijiet nazzjonali xi servizzi bħal dawk legali tal-arkitettura u oħrajn jaffaċċja ħafna problemi, hemm ħafna ostakli u dan u aspett illi illi l-investiment u l-kummerċ finali naqes il-kompetitività u iwassal għal prezzijiet ola inqas għażla u hemm effett spillover. Mela, x'kienu l azzetta politika li l-evalwazzjoni ta' tħares lejjom? L-ewwel hemm il- li karta servizzi Ewropej li għanda xtaqsam ma stabbiliment legali din kienet tissejjaħ passaport ta' servizzi fil-passat, però uffiċjalment tissejjaħ e-card. Din tagħmel proċedura elettronika waħda u komuni fuq livell tal-Unjoni Ewropeja. tista' tapplika l waħda b'mod volontarju u tajt li jinti stabbilit mod legali fl-istat membru ta' oriġni trid tinteraġixxi biss ma' awtorità ta' koordinazzjoni waħda f'pajjiżek u bil-lingwa tiegħek, il-kart toħroġ mill-istat membru tkun valida madwar l-Unjoni Ewropea u mbagħad l-istat l-istati membri ospitanti xorti jibqgħu jimponu l-iskemi ta' awtorizzazzjoni qabel din li kar tibda topera fi zona tagħhom. Però ikun hemm ħafna sforzi li jridu jsiru. Mbagħad hemm it-tieni għażla ta' politika tnejn a. Ikard eh, b'simplifikazzjoni amministrativa miżjuda xorta jkollok il-proċedura elettronika unika fuq livell ta' Unjoni Ewropea u l-kumplament però din l-għażla tagħtik id-dritt illi tibda tipprovdi servizzi fil-istat membru ospitant l-istat membru ospitant jibqa' jżom id-dritt illi ineħħi dan id-dritt jekk ikun hemm raġunijiet ta' interess pubbliku jkollok proċeduri differenti għad dispożizzjoni tal skonfinali ta' servizzi u l establishment sekondarju dan ikun kopert ukoll, u mbagħad ikollok xi faċilitajiet tekniki marbuta mal-istazzjonar ta' ħaddiema meta jkun marbut mal-ikard u mbagħad kellna it-tielet għażla ta' politika tnejn b din iżżid ma' tnejn a hemm xi aspetti li jridu jindirizzaw sproporzjonalità fejn jitlu ċertu restrizzjonijiet regolatorji ta' operazzjoni transkonfinali. Din tiffoka fuq xi servizzi bits arkitettura, inġinerija u kontabilità nintroduċu rekoli dwar li rekwiżiti jew għażliet l-istat membru ospitanti jista' jirrikjedi meta jkun hemm stabiliment sekondarju. Mbagħad hemm għażla ta' politika numru tlieta. Din taħdem waħidha hemm aċċess iffaċilitat għal problema ta' assigurazzjoni. L-inkart kopru wkoll informazzjoni dwar kopertura ta' assigurazzjoni, rekwiżiti għal assigurazzjoni, għal fornituri ssib mod iktar armonizzat u mbagħad ikun hemm rekwiżit għal organizzaturi fil-membr fil-stati membru ospitanti sabiex jikopru dawn in-nies li ġejjin pajjiż terz. U bekk naslu għal għazla ta' politika numru 4. fejn ikun hemm armonizzazzjoni ta' rekwiżiti għal servizzi ta' negozju prinċipali illi innaqsu id-differenzi regolatorji f'dawn is-servizzi dawk li semmejt qabel arkitettura, inġinerija u kontabilità u iwassal għall armonizzazzjoni parzjali ta' regoli fil-forma legali, l-istrutturi ta' ġestjoni u shareholding. Għaliex bħalissa hemm ħafna rekwiżiti differenti dan ukoll ikompri fornituri ta' servizzi domestiċi. Għaliex dawn ikollhom regoli kemm għal servizzi nazjonali kif ukoll finali? Iġifiri, dawk illi joffru servizzi domestiċi ma jiġux affettwati per jkollhom iktar kompetizzjoni. Għalhekk il-Kummissjoni konkludiet illi il-pakket preferit tagħha ikun taħlita ta' xi għażliet politika. Tippreferi preferi li kollha politika numru 2A, ġifiri e-card, simplifikazzjoni amministrattiva mingħajr l-aspetti regolatorju flimkien ma faċilitajiet sabiex tiżgura aċċess aktar faċli għall-assigurazzjoni fil-kuntest transkonfinali, ġifiri fil-proposta li aħna ressaqna qudiemkom ja kemm direttiva u kemm regolament ta' mandu xieqsam l-evaluazzjoni ta' impatt. Din hija taħlita ta' tnejn u il-Kummissjoni ddeċidiet illi ser tħares l is-sitwazzjoni wara l-implementazzjoni tal-ewwel round illi qed iħares biss lejn ostakli amministrativi u bat naraw jekk nistewx nimxu iktar il-qoddim u nindirizzaw il-ostakli regolatori li huma reali. Però bħalma l-Kummissarju qal dan huwa approċċ immirat u rridu naraw kif nimxu l-qoddim nagħmlu reviżjoni u hemm klawżoli ta' reviżjoni u bat nindirizzaw l-ostakli li parissa mhumiex indirizzati li slajt li jmiss Ah. Naddu għal ħsieb wara il-proposta. Stajna nibdew b'dan, però id-deċidejn nitlu fiktar dettal. il ħsib ta' wara l-proposta għal e-card u il-proposti li jmorru magħha għax hemm partijiet ta' pakket ta' servizzi u għalli ma nerġewx niddiskutu id-direttiva tas servizzi dan jaqat taħt id-direttiva negozjata 11 sena ilu sar ħafna xogħol mill-Parlament u l-Kummissjoni l-Istati Membri dak iż-żmien, jiena ma kontx hawn dak iż-żmien. Nafu li n-negozjati kienu ikkomplikati u l kummissjoni deċidiet li ma terġax tiftaħ din id-direttiva, però bħalma qed aktar kmini il benefiċċji potenzjali għadna l-bozza biex nilħuhom għalhekk iddeċidejna li sabiex nilħu Direttiva ta' servizzi mhux biżejjed li ngħaddu mill-mekkaniżmi ta' forzar u ksur ngħidu l-pajjiżi mhux qed jimplementaw dan. Irridu azzjoni speċifika u mhux biss iħallu affarijiet kif kienu. Palma għad hemm ħafna potenzjal ta' tkabbir li mhux qed jiġi indirizzat aħna għamilna iktar minn 10 snin ta' diskussjonijiet mal istati membri kif intejbu l-implementazzjoni l-istati membri qablu mal konserni però irrid isir aktar sabiex intejbu situazzjoni. Eh, ma kienx hemm qbil dwar x'għandu jsir. L-istati membri ġew offerti il-possibilità li ikun hemm ċertu proposti leġislattivi hemm ukoll is-semplifikazzjonijiet li palissa ma jippermettux l-infurzar, però hemm xi mekkaniżmi li jippermettu kooperazzjoni u mbagħad il-proposta ta' Rikard hija bbażata fuq soluzzjoni li taħdem hemm il-karta professjonali tal-Ewropa taqa' taħt id-direttiva tas servizzi b'mod ġenerali. Rridu nazmu illi din tista' tkun ta' aspirazzjoni, però mhux kopja, hija aspirazzjoni biss li slajta wara. Aħna konna diġà resqin lejn soluzzjoni ta' dan it-tip imma bħala parti minn dan il-proċess kena ħafna konsultazzjonijiet mal-partijiet konċernati kollha iltqajna magħhom kemm il-darba mill-2014 kena konsultazzjonijiet dettaljati bil-miktub, workshops, seminars ma naħsibx li il-Kummissjoni tista' tkun akkużata li ma konsultax il-partijiet konċernati kollha u dana u rina illi il-fornituri ta' servizzi għadhom ħafna jiffaċċaw eh, ostakoli. ħadd ma qal illi ma qatt ma jiffaċċa ostakoli f'dan ir-rigward. U l-inizjattiva hija maħsuba biex tindirizza l-iktar ostakoli li semmew ta' spess bħal pereżempju Eh, jiena diġà eh, semmejt ċuħut minnhom l-inċertezza dwar rekwiżiti u proċeduri dak li jridu jagħmlu sabiex ikunu mixin skont il-liġi illi m'hemmx kooperazzjoni ġenwina bejn l-awtoritajiet nazzjonali għaliex bekk kieku eh, jistgħu jiffaċilitaw il-ħajja tal-fornituri tas servizzi ħafna rappreżentanti tan negozju maqdru il-fat li m'hemmx proċeduri elettroniċi aħna qegħdin fis-seklu 21 u l-biċċa kbira tad-dinja jagħmlu l-affarijiet mod elettroniku imma għatem hemm stati membri li jridu dokumenti fuq karta u din eh, din hija xi ħaġa li tiswa ħafna flus eh, taħla ħafna ħin tal-kumpaniji anke meta Eh, ikun hemm il-proċeduri elettroniċi xorta waħda il-proċeduri huma komplikati ħafna, dokumenti bil-karta jridu jkunu tradotti, mbagħad ċertifikati, eċetera. Issa niġi għal proposta nifissa għandna erba slides illi se jispjegaw il-karatteristiċi ewlenin ta' din il-proposta ħudu paċenzja bija ftit ieħor mela x'inhuma l-għanijiet l-anijiet tal-proposta għal e-card għal servizzi u għalli noffru semplifikazzjoni amministrattiva u naqsu l-inċertezza għal fornituri ta' servizzi li se jmorru jaħdmu transfrontiera jew b'mod temporanju jew inkella biex imorru jinvestu jitqibaqfu l-kumpanija tagħhom f'pajjiż ieħor u anki biex nibnu il-fiduċa u natu aktar informazzjoni lil u bejn l-autoritajiet nazzjonali ta' 28 stat membru. Aħna qegħdin proponu illi ikonna proċedura waħda komuni fuq livell tal-Unjoni Ewropea tkun pjattaforma ġdida elettronika li tkun konnessa ma limi il-sistema tal-informazzjoni tassu intern forsi tafu bija u din torbo t-konnettja l-autoritajiet nazjonali u rridu namlu aktar użu minna limi attwali kifini bħalissa Mi ma tistax tinkludi wkoll il- um, li kod imma kif se niżviluppawa se tkun tifla għalhekk. Hemm żewġ setturi li jridu nibdew bihom dan ikopri kwarta l-attivitajiet tas servizzi kollha fl-Unjoni Ewropea koperti mid-direttiva dwar is-servizzi dana huwa din il-karta hija volontarja tista' tapplika għaliha imma mhux bil-fors trid tapplika għaliha jekk trida tista' tapplika għalija għalhekk ħadd ma jista iqisa bħala peace fuq l-SMEs illi diġà sabu mezz kif jitħlu eh, f'suq ieħor. Imma l-biċċa l-kbira tan-nies għadhom ma sabuħx dan il-mezz ieħor għalhekk meta dawn il-kumpaniji irridu imorru jaħdmu b'mod transfrontier, eh, jew irridu jkollhom kontatti biss ma' awtorità waħda u dan jiffaċilita ħafna l-affarijiet. Wara dan il-kuntatt inizjali se jkun hemm skambju ta' informazzjoni bejn l-istat membru ta' domiċilju u l-istat membru ta' akkoljenza illi qiegħed mbagħad jistipolla r-rekwiżiti fejn dan il-fornitur ta' servizzi jixtieq imur jopera. Kuntatti bejn l-istat membru tal-residenza jew u stat membru ta' akkoljenza jkunu diġà qablu fuq il-lista tar rekwiżiti dak li hu meħtieġ f'dan il-qasam partikolari illi il-negozjanti konċernat ikun irid jidħol. U dana Eh, huma listi differenti minn stat membru għal ieħor għalhekk ma jistax ikun hemm e waħda għal 28 stat membru għaliex kull stat membru għandu rekwiżiti differenti. Aħna maħniex qed nippruvaw inbidlu r rekwiżiti rridu biss nissemplifikaw il-proċedura amministrattiva u l-likod se serraħ fuq skambju ta' data u mhux dokumenti illi jkunu tradotti, ġewi ċertifikati, autentikati, etc. Likod nifisa ek se taħdem. Kif għattilkom qabel, tkopri żewġ aspetti tal-operat trasconfinali il-forniment temporanju ta' servizzi u tini net il-ħruċ tal-likod eh, iddu madwar tlieta sa' ħames ġimgħat. Is-sistema mhijiex sempliċi imma irrid ikun hemm raġunijiet verament validi sabiex eh, fornitur ma jenatax likod li jkun applikalija fi żmien ħames snin bħala ah, stabbiliment sekondarju jekk titmur topera fi stat membru ieħor iva tifhem illi l-istati membri jkunu jridu jagħmlu iktar kontrolli u verifiki jekk ikun hemm xi ħadd li se jiftaħ xi ferra fl-istat membru tagħhom għal darboħra għal ħruġ ta' ikod f'dawn iċ-ċirkostanzi wieħed għandu jistenna li tingħatalu il-kod bejn minn seba' sa' għaxar ġimgħat. Aħna nafu li hemm bżonn li jsiru ċerti kontrolli kemm l-istat membru tal-oriġini u anki l-istat membru akkoljenti jistgħu jitolbu lil fornitur ta' servizzi biex eh, mistoqsijiet u anki biex jagħti informazzjoni addizzjonali. Eh, jekk jsiru l-mistoqsijiet, ovvjament sakemm il- min ikun għamil mistoqsija jirċievi t tweġiba l-arloċ jieqaf. U jekk l-istat membru akkoljenti ħoss li da il se jkun hemm xi problemi jekk il-fornitur tas servizzi jmur jopera fl-istat membru tagħhom, hemm proċedura biex dan il-proċess jiġi sospiż u hemm proċedura partikolari għal dan, però dan għandu jkun verament eċċezzjoni. Dana kif jorbot mal-istazzjonar eh, tal-ħaddima, secondment tal-ħaddima. Intom tafu kemmu suġġett sensittiv dan fċertu sens da mandu xejx jaqsam mal-istazzjonar tal ħaddiema l komissjoni deċidiet ma tmissiex id-direttiva dwar l-istazzjonar tal-ħaddima, eh, ħafna partijiet konċernati, il-Komissjoni, l-Istati membri, kellhom diskussjoni twal, kultant kienu diffiċli wkoll fuq dan is-suġġett tal-istazzjonar tal-ħaddiema għalhekk li kard per se ma m'għandha xejn taqsam mal-istazzjonar tal-ħaddiema, imma għandax x'taqsam xi ħaġa ma' dan is-suġġett għaliex xi ftit mill-informazzjoni utli fil-kuntest tal-istazzjonar tal-ħaddiema hija informazzjoni li hija ukoll meħtieġa meta wieħed irid jipprovdi servizzi eh, transfrontiera jew inkella li jiftaħ jew jistabbilixxi xi stabbiliment sekundarju xi fera għalhekk informazzjoni eh, dwar il-kwalifiki, ukoll jistgħu jintbagħtu permezz tal-istess proċeduri elettroniċi jista' jkun hemm links ma' websites nazzjonali għal dikjarazzjonijiet jiddeċidu l-istati membri jekk jixtiequ jistgħu jorbtu sistema amministrattiva għall istazzjonar tal-ħaddiema mal-website tal-ICOD u din hija soluzzjoni ta' opt-in li l-istati membri għandhom jekk jixtiequ jużawha. Unbat kif għattilkom qabel, aħna se naqsu xiftit il-problemi li jiffaċċaw il-fornituri ta' servizzi għal kopertura tal-assigurazzjoni għalix eh, il-kumpaniji tal-assigurazzjoni jagħtu informazzjoni dwar il-kopertura ta' assigurazzjoni li kunu diġà taw l-fornitur ta' servizzi f'pajjiżhom u din l-informazzjoni fir-rigward ta' eh, talbiet, eh, claims u l-istorja ta' dan il-fornitur ta' servizz eh, f'pajjiżu dan li qiegħed jagħti dan it-tip ta' servizz eh, għal pajjiżu, ovvjament wieħed irid iqis l-istorja ta', dan il-fornitur. Aħna maħniex qed nidħlu fi kwistjoni ta' prezzijiet imma rridu illi ma jkunx hemm diskriminazzjoni b'mod partikolari meta organizzazzjonijiet professjonali joffru l-assigurazzjoni, jridu joffru l-istess tip ta' assigurazzjoni l fornituri barranin bħalma joffru l fornituri ta' servizzi lokali mingħajr diskriminazzjoni. Il-President, grazzi ħafna għal dak ir rapport dettaljat issa għanna żewġ rapporters u nati l-mikrofonu l-ewwel lil Ani. Grazzi ħafna, Catherine. Grazzi ħafna l-ewwel net. Forsi għandi nistenna sakemm kulħadd jilbes il-headphones u uh, ħalli tkunu tistaw tisimgħu permezz tal-interpreti. Mela nerġa' nibda. Grazzi ħafna l-ewwel qabel kollox lill kummissjoni Ewropea għal preżentazzjoni illi taw dejjem ikun utli illi wieħed jifhem eżattament x'ħareġ mill-evalwazzjoni tal-impatt. Mhux dejjem issir evalwazzjoni tal-impatt imma hija ħaġa tajba illi f'dan il-każ saret hawnhekk fl-imkow din hija l-ewwel darba li qegħdin niddiskutu din il-proposta jekk għandniex Eh, indaħlu din il e Ewropea għas servizzi kif qalet il-Kommissjoni dina se tintuża għal forniment transfrontier ta' servizzi dwar il-moviment ħieles tal-prodotti dana diġa sar Eh, imma eh, servizzi għad baqa ħafna x'naqtfu. Il-qafas sabiex wieħed joffri dawn il-servizzi tinsab fid-direttiva tas servizzi ta' l-2006 li iktar minn 10 snin illila fil- seħ din id-direttiva qed naraw li l-potenzjal għadu ma tlaħax bisħiħ u dana essenzjalment minħabba uh, implementazzjoni nieqsa fl-istati membri. Issa minkejja l-isforzi kollha li aħna għamilna biex intejbu regolamentazzjoni jiena hawnhekk fil-Parlament dejjem nisħaq fuq il-ħtieġa għal dan. Nemmen illi għanna noħorġu b'leġiżlazzjoni ġdida verament jekk ikun hemm bżonna. Il-Kummissjoni għada kif semmiet id-direttiva dwar is-servizzi u l-fatt li mhuwiex faċli li wieħed jimplementa diġà għandna xi ftit informazzjoni dwar dan il-punti uniċi ta' kuntatt u problemi oħrajn. Imma għadna l-bot minn implementazzjoni sħiħa. Nafu kol li il-Kommissjoni tat ħafna importanza uh, li diffikultà ta' din il-proċedura imma għaliex ma jistawx isiru iktar sforzi sabiex niżguraw li jkun hemm konformità fl-implementazzjoni. Dinja mistoqsija speċifika li qed nagħmel għaliex forsi din il-karta il-kod li kod laqas biss bżonna. Barra minn hekk naħseb illi l-idea illi waslet għal proposta dwar li kod tista forsi toffrilna opportunitajiet reali jekk se tiffaċilita l forniment ta' servizzi b'mod transfrontier u tħeġġeġ lill istati membri biex jagħmlu aktar xogħol b'mod elettroniku. Imma l-ICOD Eh, tista' tkun ukoll li toffri valur miżjud ġenwin lil fornituri ta' servizzi u li se jgawdu minn din il-ikod eh, għaliex lejjin tkellimt mal-setturi u kien hemm min qal li ħoss li din il-karta jista' jkollha potenzjal imma oħrajn illi huma imħasbin dwar jista' jkun il-valur miżjud. Fosthom dan kien hemm is-settur tal-bini. Um, u dan huwa settur li huwa fil-mira ta' din il-leġiżlazzjoni u imma huma ma tantx huma kontenti għaliex qalu li ma talbuwiex din l-iskema li hija ħaġa pjuttost stramba li x-iskema hija fil-fatt eh, eh, volontarja u fakultattiva u eh, jekk wieħed mis-setturi illi huwa fil-mira fil-fatt ma jarax l-utilità ta' din is-sistema, naħseb illi qatt ma se jużawha issa kif se taħdem din u meta se tidħol fis-seħ. Ikod tista' ukoll forsi eh, tfixkel il dak li jkun jekk wieħed isa bħala karta fiskali fil-waqt li hija fir-realtà hija ċertifikat elettroniku għalhekk jiena naħseb illi jista' jsir aktar sabiex Eh, nfemu eżattament x'tirrikjedi u fuq xi xini din li kod sabiex kulħadd jista' jkollu stennijiet leġittimi. Bħalma għada kif eh, qalet il-Kommissjoni, il-kod il kod se servi essenzjalment biex tissemplifika l-proċeduri amministrattivi u dan żgur huwa xi ħaġa li aħna lkoll nixtiequ imma rridu noqogħdu attenti illi ma ninsewx il leġizlazzjoni eżistenti għall-istazzjonar tal-ħaddiema u l-ħtieġa illi nevitaw id-dumping soċjali. Għandna bżonn ukoll mekkaniżmi ta' kontroll adegwati sabiex niżguraw illi ma jkunx hemm abbuż. L-ambitu ta' dan ta' din l-ikod hija wkoll xi ħaġa oħra li tħassibni jiena kurjuża nara x'jaħsbu il-kollegi tiegħi dwar dan nix dejjem naħsbu illi hemm bżonn li dejjem ikonna limiti minimi u laqas ma naħseb illi din il-kod se solvi l-problemi kollha. Nixtieq nisma' ukoll mingħand ix-shadow rapporteurs imma jien għandi żewġ punti oħrajn illi nixtieq nqajjem se jsir smih fil-21 ta' Ġunju hawnhekk f'dan il-kumitat U waqt dak ismiħ aħna se jkollna l-opportunità illi nagħmlu l-mistoqsijiet tagħna u nisimgħu iktar minant il-partijiet ikkonċernati u l-opinjonijiet tagħhom. La darba għanna il-rapporter ta' direttiva illi aħna se naħdmu mill-qrib ħafna fl-imkien biex niskuraw illi il-riżultat se jkun effettiv kemm jista' jkun. Grazzi. Grazzi ħafna minn il-rapporter li rapporter direttiva issa il-rapporter liħor. Iva, grazzi ħafna. Inti semmejt waħda mill-problemi illi forsi rridu niddiskutuha għalhekk għandna żewġ rapportez għaliex naħseb illi għandna bżonn ta' xi ftit kjarifika mela grazzi lill kummissjoni għal din il-prezentazzjoni dettaljata u ċara kanna bżonna biex nifmu eżattament x'inhuma il-problemi bid-direttiva dwar is-servizzi. Jiena wieħed mill-membri illi kont hawnhekk fil-mandat ta' qabel u niftakar id-diskussjoni li kellna 6-7 jew 8 snin ilu fuq din id-direttiva. Għaliex ħafna xogħol li sar f'dan il-kumitat, ħafna mid-diskussjonijiet li kellna hawnhekk kienu dwar kif nistaw insaħħu l-implementazzjoni ta' din id-direttiva għaliex ir-riżultati miksuba permezz tagħha ma kinux tajbin kemm konna qed nistennew u hawnhekk qegħdin seba snin wara għadna niddiskutu l-istess affarijiet. Għalfej qed nagħmel dan il-punt, qed nagħmel dan għaliex dana jista' jkun argument favur l-introduzzjoni ta' kota dan it-tip. Għana dejjem nitkellmu mpaċbċu u qatt ma jsir xejn fuq livell tal-istati membri biex insaħħu u ntejbu l-implementazzjoni. Għalhekk aħna naħseb illi wkoll dan il-Parlament għad għandu rwol x'jaqdi fuq din id-direttiva. Jiena naqbel li għandu jsir xi ħaġa ħadd nota b'sodisfazzjon ukoll illi din mhijiex inizjattiva leġislattiva ġdida għaliex diġà hemm ħaf wis leġislazzjoni f'ħafna oqsma u jiena naqbel mal- relatur l-oħra ma' Analin. Naħseb li rridu noqogħdu attenti qabel ma nerġgħu indaħlu PC ieħor fuq il-kumpaniji u għall-ambjent tan-negozju. Irridu nistaqsu mistoqsija sempliċi għaw xi ħadd li qed jitloba din il-kod għalix jekk aħna inwiġbu din il-mistoqsija forsi nkunu nistaw e, noqorbu lejn soluzzjoni għal nsibu soluzzjoni xirqa naħseb il-kodija ideja tajba imma jekk forsi din il-kod tista tiċċara xi ftit l-affarijiet inkunu diġa' minna pass il qudiem jena smajt il-Kummissjoni u dak li qalet u naqbel ma l approċċ illi irridu nkunu prattiċi għanna nifukaw fuq dak li jista' jsir, fuq dak li huwa viabli. Dan huwa l-approċċ tagħna, dan huwa l-approċċ tiegħi, dan huwa l-approċċ li jiena se nadotta fin-negozjati li ġejjin kif fattu intom, anzi l-Kummissjoni qalet il-numri jitkelmu għalihom 70% tal-GDP jiġi mill-kummerċ fil-servizzi u uh, eh, f'mod transfrontier u dana waħdu huwa argument konvinċenti eh, sabiex eh, aħna nidħlu f'dan is-suġġett bis-serjetà. Jena nemmen bisħiħ fil-kompetizzjoni u meta niddiskutu l-ambitu aħna kellna laqa ma' partiti konċernati diġà u eh, jiena skantajt illi kienu tant uh, ostili lejn din l-idea. Xuħut minnom kienu verament kontrija din l-idea għalek irridu nkomplu niddiskutu sabiex nifmu eżattament eh, minn xiex edin jibżaw dawn il-partijiet konċernati kif għadu kif għalet għanelin din hija ideja volontarja għalek ma narax eżattament il-problema xini forsi it-tweġiba tista' tkun li il-periklu il li il-kompetittività ta' ċerti kumpaniji fl-Ewropa tkun medda. U jista' jkun ukoll problema ta' ideoloġija jiena għandi eh, udjenza daniża illi jistgħu jkunu eh, interessati Għalhekk issa se nitkellem bid-Danis inti ftit mumenti biex tilbsu il-headsets tagħkom. Mela, kif kont qed ngħid aktar kmieni, jiena Nixtieq illi l-Kummissjoni tina informazzjoni aktar dettaljata dwar il-ħtieġa għal regolament u direttiva żewġ tipi ta' leġislazzjoni għaliex għalfejn hemm din id-diviżjoni aħna għadna li mhijiex biċċa leġislazzjoni waħda imma għalfejn qed niproċedu hekk. Jiena nixtieq li tuni iktar informazzjoni dwar dan u mbagħad xi ħaġa li hija rilevanti għad-Danimarka Fid-Danimarka aħna għandna il-Red Register. xi ħaġa illi il-kumpaniji jistgħu jinkitbu fih u huwa importanti sabiex il-politikanti daniżi jistgħu koll ikollhom aċċess għal dan ir-reġistru fil-Danimarka Eh, irridu nistaqsu jekk aħna nistgħux nkomplu naħdmu b'dan ir-reġistru jekk ikollna lika. They're going to uh, I'll I'll ask the commission to hold that thought. Issa nitlob il-Kommissjoni fuq ir-reġistru l-aħmar. Umbat wara l-IPP Andres inti ħad titkellem għal shadows tal-IPP umbat taw rozati. Grazzi għanna żewġ shadows, Korazza Bilt ma jistawx ikkunu għaw, u anki Darius Ruzati li sejġi jiġi iktar tard. Grazzi tal-li tajtni l-mikrofonu, nishtan għamat tlet kommenti l net se nitkellem bil-Ġermanis. U aktar sempliċi għalija. L-għonnet. Meta nikonsideraw rakkomandazzjonijiet għall Likard. card jena nirringrazzja il-rapporters għal-reticenza tagħhom meta jitkellmu fuq dan is-suġġett. Ta' xejn affarijiet li nistgħu nagħmlu regolamentazzjoni aħjar fuqhom fis-suq intern, però mbagħad hemm oqosma oħrajn li ridu verament inħarsu lejn sitwazzjoni privaw ntejbuha u mhux sempliċement eh, ma nagħmlu xejn. Issa, sfortunatament, aħna rridu niżguraw illi aħna informati fuq il-fatti kollha u għaveru li jina naħdmu fuq dan regolament fuq servizzi. U situazzjoni ma tjibieċ għal kumpanija għal miniħaddem, anzi għal miniħaddem saret marret għall-għari situazzjoni f'dawn l-ħar snin. Għara hija għala da qed jiġri. Jfisser li direttiva forsi mhix tajba? Nistgħu nitkellmu fuq għal dejjem, però ħaġa waħda hija ċara Ma nistawx insolvu kollox hawnhekk f'dan il-kumitat. E, Il-likar se tejjeb xi ħaġa u safejna fin ħadd ma jaf risposta tajba għal din il-mistoqsija xanna ħafna cards, għandna il-EPC e European Professional Card u tkellimna ma ħafna imsieħba fuqa u għanna ħafna dispozizjoniet, pero l-likard se zid ħaġa għal din is-sitwazzjoni le. Jekk hemm kumpanija li trid tagħti servizzi f'pajjiż ieħor, dawn se jivvjaġġaw lejn dan il-pajis, pero mhux se jkunu koperti b'din li kard. u il-ħtiġijiet neċessari mhumiex faċli. Allura irridu naraw kif dan se jaħdem. U nitama li kunem min għandu affarijiet oħra xjajt fuq dan il-punt. Grazzi, Andreas. Issa l-SND, Virginie, grazzi Virginie. Grazzi Katrin, grazzi l-Kummissjoni tal-intervenzjoni tagħha u għal rapporters tal-li prezentawna il-pozizjoni tagħhom inizjali. Din l-evalwazzjoni ta' impatt però tasibni uh, għal ħafna raġunijiet. Aħna forsi ma niftakrux kollox, kollha kemm aħna din l-evalwazzjoni ta' impatt fl-opinjoni tiegħi mhux qed tagħtina żewġ risposti importanti. Waħda hija l-opportunità operativa ta' dan l-istrument, kif għal anki Andreas, deġa hemm ħafna obbligi fil-direttiva ta' servizzi fuq dak li għandu xjaqsam mal-aċċess, eh, possibilitajiet u anki anki bżonnijiet leġittimi għax eh, għax eh, hemm il-kwistjonijiet tal-tul fis tad direttiva interessi ġenerali huwa verament ħaġa tajba li nipproteġġu l-konsumaturi. Dawn huma kollha tal-bejt leġittimi faċilitazzjonijiet ta' aċċess u dan ngħiduh bil-counter eh, wieħed eh, nattivaw servizzi, naraw xinu ma l-bżonniet kolla tal-professjoniet un-bat in nissemplifikaw dawn il-formalitajiet. U mux faċli, pero U għaveru li eh, f'dawn is-seba snin ma saritx eh, aħjar l-applikazzjoni, ma flok ma nqogħdu nagħmlu dawn l-dikjarazzjoni ġenerali. Niftaq fakkarkom li hemm ħafna differenzi eh, bejn stat membru ieħor fuq kif l-istati membri għaddew u traskrivew din il-direttiva u l-Komissjoni E, trid tikkontrolla dawn l-affarijiet kollha u forsi mhux qed tagħmlu dan il-kontroll. Però fil-fatt li jekk hemm strumenti ġodda u bżonnijiet ġodda u anki hawnhekk l-eżekuzzjoni mhix se tkun xierqa, allora x'garanzija li se jkollna li se naħdmu aħjar. Umbat, edin intaqlu s-sistema li huwa ġa għandu l-problemi tijaw, għax inkunu edin nżidu dispozizjoniet miegħu. Irridu nkunu ċerti illi il-negozji li rridu jers u lejn swiq ġodda fissu Ewropew rridu jkunu informati. L-Istati membri rridu jinformaw maħjar fuq dak li ġa jeżisti u mux joħolqu affarijiet ġodda. Forsi rridu ninsistu fuq dan, eh, ninvestu fuq dan. Allora nishtiq nkun naf l net eh, fej wasalna x'sar sissa u x'ma sarx anki għaliex is-sitwazzjoni hija differenti ħafna. U jiena nixtieq li jkun hemm iktar viżibilità fuq dawn l-istrumenti li jeżistu ġa. Mbagħad anki l-kwistjoni ta' jekk hix ħaġa opportunità politika Eh, ma rridux ninsew il-kuntest li qed naħdmu fih. U veru li hemm diffikultajiet għall attivitajiet transkonfinali tħassib leġittimu, però hemm ukoll problemi eh, ta' dumping soċjali di eh, kompetizzjoni zleali fuq livell soċjali fis-suq intern Ewropew. Ma nistgħux nagħlqu għajnejna fuq dan u wara kollox. Dan qed jidħol ukoll fid-dibattitu fuq il-kuntest Ewropew Ewropew. Għanna bżon fid-dibattitu Ewropew, għanna bżon nelliminawom ċerti kwestjonijiet folos, eh, kwestjonijiet per eżempju bħal kompetizjoni zleali li hemm fil-ispazju Ewropew. Jina verament eh, sorpriza li jintkom qed tipproponu biex ninkludu fl-ambitu dan test fil-kamp ta' implikazzjoni anki il-bini eh, għax hekk settur fejn għanna bżon ta' iktar ġust tizja eh, ma nistawx aħna eh, eh, natu importanza aktar il-wieħed mill-ieħor. Hawnhekk qed nitkellmu fuq ġustezza, nitkellmu fuq l-erkupru tal-bilanċ fil-kamp soċjali u jitkom tridu tiddaħlu fit-test anki il-bini, l-industrija tal-bini. U hawnhekk ukoll ma nistawx ninsew il-passat, irridu niftakru id-diskussjoni fuq id-direttiva tas-servizzi. X'kienu l-ostakoli prinċipali? il il-prinċipju ta' oriġini jew il-prinċipju tal-pajis ta' akkoljenza. Aw tkellimna ħafna fuq u dawn bat fl-aħħar iddeċidejna biex niproteġu kol l-interessi ġenerali, id-deċidejna illi eh, n-intervjenu bil-pajis ta' destinazzjoni. U dana biex nkunu nistaw niproteġu dawk il-kumpaniji illi se jaħdmu f'dawn il territori U eh, għadna u koll illi l autorita kompetenti tal-pajis ta' origini illi tevalwa dak li jiġri fil-pajis ta' origini u tamel evalwazzjoni eh, tal konformità mal-pajjiżi ta' destinazzjoni u l-awtoritajiet tal-pajjiżi ta' destinazzjoni għandhom mbagħad il-pista l-provo għandhom 15 il-ġurnata biex jippruvaw da. wara 15 m'hemm lebda intervenzjoni, allora hemm ftejim. u allora l-istat membru ta' destinazzjoni m'għandux iktar aċċess għad-dokumenti. Dana diskutejna fuq anki għal uh, posting of workers għamilna l-istess ħaġa, però sta qegħdin ngħidu ħaffariet kontrari. Kif se se nispjegawhom liċ-ċittadini. Aħna eh, dejjem ninkwetaw fuq l-ugwaljanza tal-kondizzjonijiet għal eh, negozji għaliex irridu illi jkunem su intern iktar ġust, però eh, bil-proposti illi et isiru hawnhekk jien għandi dubbi illi nistgħu qatt naslu biex biex biex nilħu l-antana mela l-ewwel li sema minant eh, Darius Rosati. Grazzi President, eh, skużawni li wasalt eh, tard kellni nitkellem fil-ekon jena xadaw hemmhekk kultant għandna sfortunatament għandna irridu nkunu f'żewġ postijiet fl-istess ħin. Grazzi, nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni tal-li għamlet il-prezentazzjoni interessanti. U kollegi, nishtiq anki najdilkom xinu ma l-impressjonijiet u l-kommenti tiegħi eh, b'din fuq din l inizjativa leġislativa ġdida. L-għonet naqbel ma l-evaluazzjoni ta' situazzjoni li jem eh, potenzjala servizzi fissu intern kbir. Nafu li 70% tal-GDP jiġi prodott fis servizzi u 5 biss fil-mija li hemm Eh, eh, eh, kummerċ transkonfinali. Dana jfisser illi hemm ħafna ostakoli u xkiel fil- kummerċ ta' servizzi u jina nifraħ il l kommissjoni qed tagħmel dawn l-inizjattivi biex twessa l-ambitu tal-kummerċ ħieles fis servizzi u bekk tikkontribwixxi anke għal tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Però il-problema il principali eh, kif deġa ġi eh, provat f'din il-prezentazzjoni l-ostakolu, il l-ikbar ostakolu l ikbar ostakolu fil kommerċ eh, transkonfinali eh, fis-servizzi huma ħafna eh, ostakoli u regolamenti e li mhumiex armonizzati mm, moċira bejn stat membri u ieħor u anki eh, pisi amministrativi u ta' regolamentazzjoni u ħtiġijiet illi e huma eh, imposti fuq il-providers ta' servizi servizzi eh, ta' pajjiżi oħrajn jekk iridu jagħtu servizzi anki eh, mhux biss fil-pajjiż tar oriġni ma anki f'pajjiżi oħrajn. U sfortunatament din l-inizjattiva li qed niddiskutu llum ma, ma tirsolvihomx dawn il-kwistjonijiet, et toffri strument ġdid tekniku, et toffri eh, xi semplifikazzjoni eh, teknika, però mhux qiegħda titratta il-raġunijiet eh, prinċipali illi huma eh, eh, l-eruq tal-problema tas servizzi fl-Ewropa. Elli huma l-bażi. E, e, Permettu li najt illi hemm ħafna kumpaniji fl europa eh, kumpaniji ta' servizzi illi ma joffrux la eh, servizzi temporani eh, transkonfinali u laqas u ferat eh, sussidjarji f'pajjiżi oħrajn, sempliċement għax eh, għandhom eh, ħafna problemi x'jaffaċċaw f'dan il-proċess, per eżempju eh, l-autorizzazzjoni, il-protezzjoni tal-konsumaturi differenti, regolamenti differenti minn pajjiż għal ieħor, il-formalitajiet differenti, li dokumenti li wieħed irid jipproduċi dokumenti fil-lingwi lokali, dawn ma kollha problemi u dawn mhumiex qed jiġi eh, analizzat f'dan biżejjed għall-inqas f'din l-inizjattiva. Barra minn hekk għandna problemi tal-insurance eh, għax eh, għax mm, dan it-tip ta' servizz huwa iktar riskjus mm, fi servizzi mill-prodotti. L-opinjoni tiegħi għal dastan tiegħi din li waqt li il-proposta hija sejra tajjeb eh, u edha ta' eh, ċerti aspetti li huma principalment tekniċi, però mhumiex qed jitkellmu fuq l-affarijiet bażiċi. U nixtieq inħares li l-proposta nanalizza l-proposta malajr biex ngħid x'inhi huma l-riservi tiegħi prinċipali. <clears throat> Jiena nifhem u napprezza illi il-servizzi, l ikart servizzi zija pro, ija idea biex wieħed jati eh, leġittimità u u kredibilità għal service provider, pero mux edha eh, toffri lebda soluzzjoni għal meta jkun hemm espansjoni lejn stat membru ieħor. Għad hemm dawk id-differenzi bejn stat membru ieħor u l-esportazzjoni ta' servizzi il-providers ta' dawn is-servizzi dejjem għandhom l-istess problemi li kellhom qabel fl-aċċess ta' swieq eh, fil-pajjiżi ta' destinazzjoni li kellhom qabel. Issa, eh, U din hija l-iktar ħaġa mm, importanti, l-iktar problema fundamentali. Kif nistgħu nirsolvu dan? E, hija mistoqsija il kummissjoni u speċjalment anke l istati membri, ma il-Kummissjoni sikurament għandha ikolla ambizzjonijiet aħjar. Il-ti proponi xi ħaġa li tmur li lem l-opzjoni ta' politika numru erba hija aħjar u jiena inħeġġiġkom u nistiden il-Kommissjoni biex forsi jiprezentawna eh, proposti iktar eh, ambizjużi kifat. U mat problema oħra, jekk l-autoritajiet ta' koordinazzjoni jinformaw fl-istat mm, eh, ta' partenza. Eh, l-istat ta' destinazzjoni il-persuna li għanda li kard hija lesta biex tagħti servizzi fl-istat membru ta' destinazzjoni, però l-pajjiż destinazzjoni jista' jirrifjut. Ma nafux għaliex, però jekk jiridu verament namlu differenza, li kard għandu jagħti dritt lil kwalunkwe provider ta' servizz biex jopera f'kwi kwalunkwe pajis membru tal-istat pajis membru tal-Unjoni Ewropea. kem dana ma jkunx eh, proibit fuq raġuni definita, ċara, eh, għandu jkun hemm raġunijiet eh, ċari għaliex dem il-permess għandu jiġi rifjutat u fil abbosta tal memxejn f'dan is-sens. U din u dan eh, eh, qed joħloq wis diskrezzjon min-naħa tal-istat ta' destinazzjoni. U bekk maħniex qed innaqsu l-inċertezza ta' situazzjoni. Barra minn jekk l-istat membru eh, ta' destinazzjoni jixtieq jikkonsidera eh, l-applikazzjoni, allora jobbliga l service provider jipprova li eh, huwa qed jirrispetta regolament nazzjonali u għal darbohra il-pista prova hija fuq is-service provider. U dina mhijiex ħaġa ġusta speċjalment għal SMEs. Aħna rridu nkunu iktar speċifiċi sa kemm huwa fil-fatt l-obbligu ta' service provider li huma qed din jirrispettaw il-liġi. Bli card għandu jkun mm, tip ta' passaport ta' servizzi biex jgħati eh, dritt li jgħati eh, dritt li min għandu din li biex jgħati eh, biex jiprofdi servizzi ħlif ċerti kazijiet fejn eh, b'moċar najdu li mumma l-eċezzjonijiet. Dawn huma il-problemi principali li nsib jena f'dan la bozz ta' leġizlazzjoni. Infatti, aħna. Eh, aħna tkellimna ma' rappresentanti tal-industrija tal servizzi eh, fuq din il-leġislazzjoni u kien ħafna kommenti kritiċi, speċjalment anki mis-settur ta' kostruzzjoni. Infatti, ma tintroduċi l-ebda eh, libertà ġdida biex jagħti servizzi ħlif dik illi jintroduċu forma ġdida ta' proċedura il-kwistjoni anki digitali li wieħed jista' jipproċessa malajr eh, eh, li hija progress, però minnaħa l-oħra ħafna rappreżentanti tal-industrija tal-bini qed jgħidu li m'hemm l-ebda valur miżjut qed jiġi offert. Allora jiena nala billi nappella l kulħat u għakil l-Kummissjoni biex jiprovaw iħar jikonsidraw il raġunijiet principali, bażiċi għal li għet jillimitaw l-ambitu ta' dawn, dawn, dawn dan il-kummerċ Eh, eh, u waħda minn dawn huma anki tendenzi ta' protezzjonizmu li ċerti stati membri għandhom illi qed jippruvaw jipproteġġu is-suq intern tagħhom u qegħdin jinjoraw anki l-interess tal-konsumaturi tagħhom stess għax wara kollox huma l-konsumaturi li se jibbenefikaw l-ewwel net eh, minn dan it-tip ta' libertà ta' servizzi u anki l-kumpaniji għax l-intrapriżi tal-Unjoni Ewropea jistgħu jibbenefikaw li jkollhom opportunitajiet oħrajn ta' kummerċ fis-servizzi. Grazzi, President. Grazzi. Torabell, Tarabella essa. Għaw xaħat iħor li jishtiq jitkellem, li jishtiq ikun fil-lista għaw maħat li għati. Ok, għawihet mela. Grazzi. U grazzi u koll il-Komissjoni tal-li spiegawna raġunijiet għal li kad li rapporter li spiegamna u kol fostom il-sur Rosati li għalilna li l-industrija tas servizzi ma tantx toġoba l-ideja u eh, hija uh, ħasra li qabel il-Kummissjoni ma toħod fil proposta ma tikkonsultax ma min għandha tikkonsulta um, l-uffiċi internazzjonali illi eh, jenuna namlu l-impact assessment, insomma dejjem l-istess storja. Għalix kieku l-ewel nikkonsultaw ma' n-nis li verament se jintlaqtu mill-proposti, kieku ma' jkonniex dawn il-problemi, ah, l-imsieħba soċjali laqqas ma' ġew konsultati, il-Kumitat Soċjali Ewropew ġiet kuntatjat Ġifiri, jien għandi ħames saffarijiet il qegħdin bezzun. L-ewwel net il-kamp ta' applikazzjoni l huwa ferm aktar wiesa milli kien oriġinarjament maħsub. L-ewwel kienet xi ħaġa indirizzata għas-settur tal-bini un mbagħad il-tindif il-servizzi bħal dawn fejn hemm l-iktar dumping soċjali u hemm il biża tal-kompetizzjoni zlejali fis-suq u għalhekk hemm il-biża li jinfetħu dawn is-servizzi li jaħdmu sewa li xemm ukoll tħassib ta' ċerti politikanti li għamlu eh, eh, anke il kwalità u remunerazzjoni tal-persuni illi qegħdin jagħtu dawn is-servizzi biex ma niftħux dan is-setturi għal dumping soċjali Umbat, l-applikazzjoni ta' test għal persuni indipendenti li u koll u mandirizzati f'din il-direttiva, Iva, li jista' jkun illi id-direttiva ta' tas servizzi tiġi evitata sabiex il-nis segwu din li kod u din twassal għal frodi Batem problema oħra wieħed jista' jifmu illi il-perjodu jista' jkun temporanju u prefiss minn qabel għalhekk hemm bżonn ta' informazzjoni għaliex wieħed jista' jkollu problemi uh, waqt l-eżistenza ta' kumpanija li qiegħda tkun qed gawdi mill-kad u mbagħad nuqqas ta' kontrolli L-istati membri għandhom rwol qawwi fil-ħruġ jew id-deċiżjoni li ma jagħtux din li kod. U l-aħħar punt il-proibizzjoni fuq l-istati membri ta' akkoljenza illi jitolbu informazzjoni addizzjonali utli għal kumpanija jew persuna indipendenti illi qiegħda titlob li kod. E, wieħed iva jrid jissemplifika l-kol kemm aħna rridu nissemplifikaw, imma laqas ma rridu eh, neliminaw il-kontrolli għaliex il-kontrolli qegħdin hemmhekk biex niskuraw li l-affarijiet jimxu sew aħna nafu li f'dan is-settur hemm eh, kumpaniji illi rridu jabbużaw għalek kiena ma tantx għandi fiduċa f'din il-proposta leġislattiva, rridu noqogħdu b'sebajnejn, jiena dak li bezzani huwa il ritorn il-prinċipju tal-pajjiż t-oriġini, dina ma rridniex fid-direttiva dwar is-servizzi, eh, nafu ħsara li tista' ssir għaliex eh, Eh, jina li l-Kommissjoni u DG Gro najdilom uqdu attenti għalix kieku l-elettori franċiżi setaw jisimawkom l lum fil ezoterici ezoteriċi li eh, għamiltu l-lum Marine Le Pen titla għalix il-populisti għedin b'saħħithom illum għalix il-Kommissjoni kultant ma tismax u ma tittixkas il-realtajiet il-servizzi l-ċirkolazzjoni aħjar tagħhom iva E, nifokaw fuq xi ħaġa illi hija sekondarja is-servizzi transfrontiera meta mqabbla ma' xi ħaġa li hija importanti s-servizzi li ċittadini li jridu jitjiebu fl-Unjoni Ewropea kollha. Ċirkolazzjoni iva ma mhux għal kondizzjonijiet kollha maħniex qegħdin f'ġunglaw. Excusez-moi, Madame la Présidente. Je dois vous... Eh, Signora President, jina se jkolli nitlaq imma l-assistenti tagħna qiegħda hawnhekk jekk forsi l-Kummissjoni trid twieġeb għall oġġezzjoni tiegħi eh, tista' tagħmel dan il-messaġġ jasal li xorta għaliex jiena se jkolli mmur working lunch għax irid nitkellem hemmhekk ukoll working lunch għattilkom hemm eh, mhux ikel biss se nitkellem waqt dan ikel. We've basically got just under 15 minutes so. Faddal inqas me 15 minuta. Żommu f'maħkom dan sur kont. Grazzi ħafna, xtaqt nżid biex biss xi żewġ punti diġant għal ħafna minn dak li jridna ngħidu. Il-partijiet interessati huma suspettużi wkoll u għandhom raġun mhux ser nisem ismijiet, però l-biraħ kont f'Pertenberg u intqalu xi affarijiet li dan mhux partikolarment utli. Hemm ħafna pajjiżi fejn hemm l-elezzjonijiet u n-nies qed jitkellmu dwar ħafna affarijiet għandhom ħafna affarijiet jaffaċċja forsi nistgħu nagħmlu titjib postijiet oħra qabel nindirizzaw dan. Mela, għaw xi ħadd li jixtieq jikkumenta jissu riżati. Iva, kumment fil-qasar sabiex nirrispondi għal kumment ta' Sur Tarabella. Jidispeċi tala, pero jipreferi li klam id-diskussjoni dwar il-social dumping. Għajja nkunu ċari, dinja propaganda memx definizjoni ta' social dumping. Il-fornituri ta' servizz minn pajis wieħed jekk jiddeċidu li jmorru għal pajis jor, huma qatt ma jbieħu s-servizzi tagħhom inqas mill-ispejjeż jew is-salarji fil-stat membru. Eh, Ġifir m'hemmx dumping. Ovvjament hemm differenza fl-istati membri fil-livell ta' pagi. U din hija raġuni sabiex ikunu kompetittivi meta mqabbla mal-fornituri ta' f'dak il- pajis, però dir mhix social tampe, grazzi. Andreas. Nixtieq ngħid xi ħaġa li naħseb li hija importanti ħafna. Niżgura li tinstema' smajt minn ħafna kollegi mill-gruppi politiċi differenti nista' naqbel ma' ħafna minnhom. U din hija xi ħaġa li imkien flimkien hemm kritika minn naħat u naħa l-oħra tal-spettru politiku, però jisib diffiċli naċċetta illi najdu illi l-Unjoni Ewropea m'għandix tindirizza dawn il-problemi zzar fil-reġjuni transkofinali. Jiena niġi wieħed minn dawn ir-reġjuni u l-kostitwenza tiegħi fil-fatt tkopri dan ir-reġjun u um, U ma mebda raġuni għalfen najdu illi mux se indirizzaw dawn il-kustjonijiet, ovvjament rridu nizguraw li kunem regoli u liġijiet. Ma dubju. Pero l-Europa f'tempju ta' krizi mandiċ tindirizza biss problemi tal-istati membri il-gbar u problemi gbar, il-problemi tal tal-frontieri huma problemi tal-ċittadini Ewropej ukoll. Jekk taris lejn il-klima twali fl-Unjoni Ewropea, dan huwa punt fejn ma nistgħux eh, nibqgħu lura għax hemm ħafna problemi f'dawn ir-raġuni u għandu kollu rwol importanti fid-diskussjoni tkollha. Grazzi Andreas, issa ngħaddu lura Assur Strauss bidejt id-diskussjoni bil-prezentazzjoni tiegħek u tista' terġa' tirrispondi għall mistoqsijiet. Grazzi ħafna Signor President, grazzi tal-mistoqsijiet kollha. Ma nafx nistax nirrispondi kollox, però se nipprova nirrispondi skont l-ordni. L-ewwel mistoqsija għalfejn għandna bżonn ta' strument ġdid, għalfejn ma namlux proċeduri ta' ksur tal-liġi jew ta' konformità. Aħna nagħmlu dan għal 10 snin. Sfortunatament, daqstant ksur illi ta' mhux biżejjed, mhux biżejjed illi niftu każijiet. U l-każijiet ma tantx huma popolari mill-Istati Membri, meta ntellew il-qorti l-Istat Membru hemm reżistenza politika kbira. Meta norbtu dan mal kummenti ta' opportunità ta' proposta hemm ukoll spiża meta aħna nibdew proċeduri ta' ksur. Għalhekk aħna ħsibna li għandna bżonn ta' mekkaniżmi ġodda hemm ċertu prassi li huma skont id-direttiva ta' servizzi, però maħabba naqas ta' ċarezza u ċertezza legali dawn mhux indirizzati tajjeb daqs kan naħsbu. u bil-karta ta' servizzi nistgħu nsolvu l-inqas parzjament tal-problemi. Din hija volontarja u ċertu setturet jgħidu li mhux li ma ma toġobhomx. Din se tintuża naraw meta nibdewa jekk ħadd ma juża ovvjament mhix utli però u hija fidejkom. Kulħadd jaf li hemm ħafna ostakli. Is-sur xbab semmihom forsi mhux se jiġu indirizzati kollha bl-ikard però xi wħud minnhom iva. Aħna konvinti li ħafna fornitur ta' servizzi se jużaw l-ikard. Is-settur ta' kostruzzjoni huwa interessanti ħafna. Jgħid m'hemmx problemi m'għandhom bżonn ikard kart għalfejn għażiltuna, però jekk m'għandhomx kwistjonijiet għalfejn joqogħdu jitkellmu dwarhom jekk jgħidu li m'hemmx problemi, għalfejn huma mħasbin. Huma mħasbin. Isemew il-kommenti tagħhom. Ejja kunu onesti. Hemm biża li jiftħu swieq, biża ta' kompetizzjoni. Hemm del biża wara ħafna mill-problemi illi jgħidu li li kartet wasal għalihom. Mhux għax mhux ser taħdem, aħna naqblu li mhux ser tindirizza problemi kollha, speċjalment dawk regolatorji is-kostituenza ta' Sur Schwab għandhom problemi regolatorju nafu li dil kart ma tindirizzahomx, però hemm l-ostakli amministrativi li ġu indirizzati. Jekk naraw ir-rekwiżiti li l-fornituri ta' servizzi jridu jilqu din li kart tagħmilha ċara xirrid isir. irrid naqra dak li ktieb l-ewwel. Immorru lura lejn l-argumenti tal-opportunità l membri tal-Grupp Soċjalista għajmu nistgħu nagħmlu iktar il-Komissjoni ikkonsidrat għażla erba bir-raqqa. Il-Komissjoni ddeċidiet illi bħalissa peress li hemm ħafna elezzjoni f'ħafna stati membri jista' jkun pass twil żejjed li nkopru wkoll l-ostakli regolatorji. Ġifieri nibdew dal-pass mbagħad nindirizzaw dawk l-ostakli regolatorji aktar tard. Naraw jekk taħdim l-ostakli amministrattivi l-ewwel, il-prinċipju tal-oriġini iva il-problema kbira. Id-direttiva ta' servizzi fl-2006 iġġillet ħafna dal-prinċipju. Għawek aħna ma nibdlux dan il-prinċipju. xinis qalu li r-wol tal awtorità tal pajjiż t-oriġini jiftaħ dal-prinċipju iżda le ir regolamenti tal pajjiż ospitanti se jibqgħu jgħoddu. Dwar il-direttiva ta' stazzjonar ta' ħaddiema ħafna minnhom tkellmu dwar dan u l-importanza politika tagħha. Din id-direttiva tista' ssir iktar effettiva bli jekk l-istati membri jinaqdu u jistgħu jinaqdu mhux bil-fors, jistgħu jużaw dan sabiex jaraw jekk ir-regolamenti tal-istazzjonar tal-ħaddiema u x'qed jiġu rispettati. Kien hemm mistoqsija speċifika meta din ser tidħol fis-seħ jiena ser ngħaddi kelma lill-kollega tiegħi illi huwa l-espert fuq id-dettalji. Il-kalendarju għall-implementazzjoni huwa ta' sentejn wara jidħol fis-seħ ta' reġizzazzjoni. Sentejn għall-implementazzjoni u mbagħad tidħol fis-seħ. Iġifieri sentejn għall-implementazzjoni u mbagħad jidħol fis-seħħ. Mbagħad il-kalendarju jiddependi mill-pubblikazzjoni u trasposizzjoni, però qed naħsbu li jista' jkun hemm perjodu sentejn għall-implementazzjoni u mbagħad il-sistema daniza tiġi effettwata le tistgħu tibqa' għaddejjin bis-sistema aħna nisperaw illi l-card tinaqad ma' din però tistgħu iżommu s-sistema. Is-sistemi jistgħu jinżammu anki il belġi u pajjiżi oħra għandhom is-sistemi tagħhom sabiex jiżguraw illi il-frodi tiġi mid Jina nista' ngħid illi aħna qegħdin appoġġaw il-miżuri kollha sabiex niġġieldu l-frodi din mi jista dinna sabiex nagħmlu dal-affarijiet. Irridu najnu l-istati membri jġildu l-frodi. Forsi hemm punti oħra illi ma rispondejx għalihom, però tiddejqux terġgħu xterġaw tajduna. Il-punt dwar żewġ rapporters. Iva, għalfejn irridu direttiva u regolament raġunijiet legali, is-servizzi legali jinsistu illi dan is-settur ta' servizzi fit-trattati jirrikjedu direttivi sabiex ikun hemm liġi f'dan is-settur. B'mod legali stajna nagħmlu biss direttiva u din tirrikjedi l-Istati membri sabiex jistrasponu id-direttiva fil-leġizzazzjoni nazzjonali tagħhom, però aħna mħazbin li modi differenti ta' trasposizjoni jista' jwassal għal modi differenti forsi mhux intenzjonali sabiex li kart titpoġġa fis-seħ. U aħna diġà qegħdin il-bot minn applikazzjoni formi tal-e-cards. Għalhekk aħna sibna li din l-uniformità tintilef jekk kien hemm biss direttiva. Għalhekk aħna għamilna direttiva xi trattati rikjedi jekk regolament sabiex inżomm l-uniformità. <laughs> Minuta biss l-iskadenza għanna smih pubblika fil-21 ta' ġunju traduzzjoni l-10 ta' lulju, l-konsiderazzjoni ta' rapport l-4 ta' settembru un bat iskadenza tal-emendi 12 ta' settembru f'nofsinhar. Grazzi l dawk kollha li attendew tistgħu tmorru għal pawza ta' l u l-għalim fil-11 ta' Mejju. Grazzi ħafna kollegi.